Well, welcome back to the afternoon session of the Petitions Committee meeting. It's a, it's a very long day today, but it... Illum ġurnata twila. Imma sissa l-interess hemm kien ejja nkomplu bl-istess vena u qabel nifittxaw il-ġurnata nkunu għamilna biċċa xogħol so għaw il-viċi eh, president tal-Parlament Sur Viland, huwa unur privileġġ li inti ġejt magħna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 Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ekk joġobkom. Signori, verament aħna u koll kontenti li edina u pala petizjonanti biex nerġaw nitkelmu għax fl-2012 diġa aħna konna eh, kenna dan ismieħe pal dan. Mela aħna kontra il-sħubija ta' bil-fors fl-Austria u l-Ġermanja tal kmamar tal-Kummerċ u irrit nispjegalkom li hemm tlet tipi ta' kmamar tal-Kummerċ u tal-industrija, hemm tal-crafts u hemm il-kamra professjonali. Il-petizzjonanti ma jaqblux li ikunem hemm sħubija bilta bil-fors fil-kmamar tal-kummerċ u ta' l-industrija. Meta nqablu ma' dak li il-kmamar tal-artiġanat. Fil-pożizzjoni bil-miktub fis-16 ta' Marzu tal-2012 il-Kummissjoni <laughs> qed naraw hija ħasra li qed gerfex bejnietom dawn it-tlet tipi ta' kamamar ta' kummerċ u dan iġib dan ir-riżultat verament ikraħ. Meta nitkellmu fuq il-kmamar tal-kummerċ tal-artiġanat, hemm ukoll is-sentenzi tal-Ordu tal-Ġustizzja, mhux xi ħaġa li wieħed jista' sa' sakemm dawn il-kmamar ovvjament ikollhom setat ta' kontroll u jipproteġu il-konsumaturi. Il-kmamar tal kummers u tal industrija li għedin nitkellmu fuqhom hawnhekk m'għandhomx setat ta' autorizzazzjoni jew ta' kontroll. M'għandhomx xogħol professjonali x'jagħmlu dawn fil-fatt jarraw li l-interess tal-membri tagħhom ikunu rappreżentati mal l-interlokuturi tal-politika. Iġifiri jisom grupp ta' lobby u ma jitlux il-protezzjoni tal-konsumaturi. Ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq dan is-suġġett tal-kmammar tal-artiġjanat u professjonali mandomx jiġu imħalta ma dak li konċerna l-kwamar tal-kummerċ u tal-industrija u l-Kummissjoni mhux qed tagħmel id-differenza, distinzjoni. Għalhekk il-konklużjoni mhijiex tajba, hija skorretta. Konklużjoni tista' tkuni għal mħabba il-Kamra tal-Kummerċ eh, tal-Industrija fil-Ġermanja m'għandhomx dawn is-seta ta' kontroll u professjonali u mhux qogħdin hemm biex iservu l-konsumatur. Il-qafas legali u l-kuntest legali biex wieħed jirstrinġixxi dan il-sħubija eh, laqqas biss eh, huma flokhom. Imma id-direttiva ta' servizzi qed tiġi miksura. Għax meta nitkellmu fuq fl industrija tal-kostruzzjoni għandek servizzi cross-border, qed jitintalab il-sħubija doppja. U minħabba eh, dan il bżonn Metanzi, ikollok il-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija fl-Awstrija u fil-Ġermanja, hemm din dan il-bżonn fit-tnejn. Skont il-direttiva tas-servizzi, wieħed irid ikun reġistrat wieħed minn dawn iż-żewġ kmamar. U għalhekk dan jiġi eh, eh, ostakolat anzi, ġifiri mux suppost li jisir. Fl-2012 diġa rajna fej konna fuq din il- u kienem opinjoni u kol konna edin nisperaw l-Kommissjoni u għata miex l-istess balji li tħallat il-kmamar tal-kummerċ u ma dawk tal-artiġjanat. Nisperaw li fl-axħar se jġibu għazoċ. Imma, qed naraw ukoll fil-Parlament Ewropew distinzjoni bejn il-Kmamar tal-Kummerċ issa nixtiequ li fl-aħħar anki hawnhekk jiġu wieħed jkun jista' jifhimhom eżatt u anki l-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U ma nafux anzi ridun insaqsu l-Parlament jekk għandux xindħal il-Parlament biex ineħħu dawn l-ostakoli. Grazzi ħafna. Thanks to you, Professor Kempen. Grazzi ħafna, Professor Kempen. Nissimaw issa il-rappresentant tal-Kamra Federali tal-Kummerċ tal-Awstrija nilqawk mana fidek, Grazzi ħafna, Sinjura, membri tal-Parlament Ewropew. Grazzi tal-li qed ittuna ċ-ċans li natu l-opinjoni tagħna eh, mill eh, il-Kamra Federali tal-Kummerċ tal-Awstrija. Hawnhekk illum din hija eh, saret skont il-liġi u anki skont il-Kostituzzjoni tal-Awstrija aħna bbażati fuq niddependu minn elezzjonijiet demokratiċi u x-xogħol tal-Kamra tagħna huma tnej. Ovvjament il-social partnership is-subija soċjali u nirrappreżentaw l-interessi tal-komunità tan-negozju fl-Awstrija. U kol il-Kamra tagħna hija responsabbli minn kwistjonijiet ta' governanza finanzjara l-interess pubbliku U hawnhekk nixtieq insemmi żewġ fatturi l-ewwel net għaliex is-sistema ta' eh, sħubija fil-Kamra tal-Awstrija taqbel ja konformi mal-liġi Ewropea u għaliex din il-sħubija ta' bil-fors edha hemm biex isservi l-interess. Aħna ma naqblux ma dak li inazzissa. issa mill-Kumitat tal-Legal Affairs tal-Parlament Ewropew u laqas mill il-Kummissjoni Ewropea. Sabiex ma nerġax nirrepeti, ħan nifoka bis fuq punt wieħed. Bil-kontrarju ta' xtejt il-petizzjoni, id-direttiva tas servizzi tikkonferma l-opinjoni tal-Kummissjoni u tikkonferma wkoll l-opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament Ewropew. Jekk wieħed jaqra s-sentenza kollha tal-artiklu 14 paragrafu 2, wieħed ikun jista' jara li dan l-artiklu jistipula id-dritt li wieħed għandu li ikun membru faqda professjonali eh, f'diversi għadiet professjonali. Dan l-artiklu jistipula li l-istati membri ma jistawx jipprojbixxu li xaħat ikun membru ta' ħafna għaqdiet tal-istess tip. U dan l-artiklu għalek jagħmel sens jekk ikun jirreferi għal situazzjoni fejn għandek kumpanija li hija stabilita eh, stat membru u għandha sħubija ta' bil-fors, trid ukoll tiftaħ l il-laqda tagħha f'stat membru ieħor fej l-sħubija ta' bil-fors. Din hija importanti ħafna id-direttiva ta' servizzi tikkonferma din il-sħubija ta' bil-fors mandatorja. Anki fis servizzi cross-border fuq għal żmien temporanju, id-direttiva ta' servizzi u kol tippermetti il-proforma membership, sħubija proforma, ġifiri, il-sħubija miex kondizjoni ta', ta um, li tiġi qabel pala kondizjoni. U peress li ma tantx diħin fil-qosor ħafna nixtieq ukoll insemmi tliet setturi fejn aħna verament qegħdin hemm għall-interess ġenerali. L-ewwel net, il-taħriġ vokzjonali il-Kamra Awstrijaka hija verament fil-qofol ta' dan it-taħriġ vokazzjonali. Is-sistema tagħna u r-riżultati li joħorġu minna huma konfermati bil-fatt li flimkien mal-Ġermanja għanna l-inqas numru ta', ta nis edha u eh, fost iż-żazax. Il-kamra tagħna tejn xi 20,000 negozju. Iġifiri għanna iktar minn mit uffiċju madwar id-dinja u toħroġ xi mittel ċertifikat oriġini. Aħna u kol irċevejna premju pala l-aħjar aġenzija għal promozzjoni tal-negozju, tal-kummerċ. Aħna u kol nejnu l-startups u anki it-transfers. Namlu xi 46.000 konsultazzjoni nejnu l-entrepreneurship u għalek edin għas-servizz tal-ekonomija biex nala qed nuri li s-sistema tagħna mhux biss hija konformi mal-liġi Ewropea imma mħabba din il-mandatory membership bbażata fuq solidarjetà f'kumpaniji żgħar u kbar ukoll hija ċentrata fuq is-sussidjarjetà sistema tagħna hija demokratika, trasparenti u qedem servizz tal-ekonomija nazzjonali. Nirringrazzjakom tal lintom għattu tisimawni. Iva, inti konċarissimu ċarissimu fl-argumenti tiegħek. Issa, il-Sur eh, Lamberts għal-Kamra tal-Kummerċ u Industrija tal-Ġermanja. U eh, eh, skużawni għax qabel jiena mettilkomx li għandkom biż-żewġ minuti. Sur Lamberts, jekk joġbok zomma żewġ minuti. Eh, signora President, membri tal-Parlament, mux nqot nirrepeti l-argumenti legali li għadna kem smajna, imma nishti inżid xi ċifri u xi spiegazzjonijiet fuq il-Kamra tal-Kummerċ tal-Ġermanja, tal għanna 80 fil-Ġermanja. U għanna numru ta' xogħol li rridu nagħmlu skont il-liġi numru ta' affarijiet li huma kompetu tagħna. U għandna bżonn din is-sħubija ta' bil-fors. Importanti wkoll hija l-amministrazzjoni u supervizjoni tal-iskemi ta' taħriġ vokazzjonali. Aħna s-sistema ta' edukattiva tagħna hija magħrufa madwar id-dinja kollha. U na anki fi żmien il-kriżi ma kellna ċifri tajbin, 7% per eżempju, meta nitkellmu fuq il- fuq il-qat. Il-qat fost iż-żazax. Issa fuq il-finanzjament tagħna hija sistema trasparenti, kompletament trasparenti, għanna l-Assembleja Ġenerali tal-Kamra ġifiri rappresentanti tal kumpanniji li jiddeċidu huma fuq l-ammonti ta' kemm iħallsu bħala kontribuzzjoni. Ġifiri l-miżati ivarjaw skont ir-reġjun fil-Ġermanja imma eżenzjoni e, huma dak il-kumpanija li jkunu żgħar u il-mizzata e, minima hija bejn 20 u 60 ta' euros kull sena għal dawk il kumpanniji żgħar. U dan ovvjament mhux se jħalli effett fuq il suq intern ta' l-Unjoni. Aħna niddiskutu dejjem ma' dawk il-membri li forsi jkollhom l-elementi tagħhom u se nkomplu bid-diskussjoni fil-Ġermanja. Ek joġobkom, ejdunna jekk intom tridu kol tkunu mitla ta' dan il-proċess. Imma, mux qed nitkellmu hawnhekk għal xejn fuq il-liġi Ewropea. Grazzi ħafna, Sur Lambert, Issa nisimaw minnant il-Kommissjoni. Ġeradin. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Kommissjoni fil-risposta li tat il-Kumitat tijak li skont il-kazista hemm obbligu ta' sħubija tal-kmamar tal-kummerċ miex xaħġa kontrarja l-liġi tal-Unjoni Ewropea U dan smajni hu kol minn żewġ kellima li għanna kem smajna minħabba l-obligi li tati il-liġi li l-kmamar tal-kummerċ f'termini ta' kif hija organizzata il-professjoni. Intom irċevejtu minnant il-Komitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament l-opinjoni u koll li tgħid l-istess ħaġa. Is-sostni dan kollu. Iva, aħna m'għandniex kontribuzzjoni ġodda um, għax abbażi tal-informazzjoni li bat il-petizjonant f'Ġunju tal-2013 għax l-informazzjoni l-ġdida fil-fatt ma ġabu xejn ġdid bħala żvilupp jew xi argument ġdid. Aħna għalhekk tal-fema li l-obbligu ta' sħubija skont il-kondizjonijiet li għadna kemm smajna mir rappresentanti tal kmamar tal-Kummerċ tal-Awstrija u tal-Ġermanja minħabba ix-xogħol li wetqu ma jmorrux kontra il-liġi tal-Unjoni. Issa, fuq kif huma organizzati dawn il-kmamar, Iva, il-Kummissjoni ma taħsibx li hija kompetenti li tagħti l-opinjoni tagħha eh, dwar dawn il-modalitajiet u koll fil-kontest tal-liġi Ewropea iktar u iktar em, ma ndix xitejt jekk daw u miex diskriminatorji jew le għabbasi ta' dawn l-iżviluppi, il-Kummissjoni se ma mal-opinjoni tagħha anki jekk nejdu li l-interpretazzjoni tal-liġi Ewropea tibqa il-qorti tal-ġustizzja li tiddeċidi u għalek il-petizjonari jistaw jirrikorru għal l-autoritajiet tal-Ġermanja li daw mbagħad jirrikorru l qorti tal ġustizzja Grazzi ħafna. Aħna nirringrazzjawk fil-fatt. Issa, niftħu id-dibattitu bejnietna. Is-sur Becker l-ewwel. Fidejk. Grazzi. Signor President, signor petizjonanti kollegi, jiena nixtieq nipprova niġbor xi ftit fuq is-sitwazzjoni formali li qegħdin niffaċċjaw. Jiena l-ewwel qed naħseb li rridu naraw li dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ma jistax jagħti sentenzi ta' natura legali għandna proċedura li rridu nsegwu u din dejjem tirrikorri għal pożizzjoni tal-Kummissjoni bħala l-ewwel edeja eh, l-ewwel input dinija l-proċedura tagħna. Anki ġifiri l-pozizjoni li diġa ittieħdet fl-2012 ġifiri li l-liġi Ewropea mhux qed tiġi miksura hawnhekk. Fl-2012 il-Kummissjoni ħarġet fattur li l-Qorti tal-Ġustizzja bl-istess mod kienet qalet li sħubija ta' bil-fors fil-kmamar tal-kummerċ kienet possibbli u l-opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali ta' dan il-Parlament u kol għal bitċar li għabbażi ta' dan kollu memx ksur ta' liġijiet Ewropej. Personalment jiena qed nirrikonoxxi l-argumenti tal-petizzjonanti u għandhom raġun jagħmlu dan u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħa dan id-dossier bil eh, ħafna serjetà wara kollox dan huwa xogħolna. Imma kieku kienet biss kwistjoni legali u kif se niċċarawha, Allura kieku eh, l-responsabiltajiet nazzjonali konna naraw li hemm se jmorru u mhux fuq livell Ewropej u għalek il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ma setax jgħid eh, jieħu pożizzjoni. Imma jiena m'għandix dubju kien hemm il-rapport tal-Università ta' Kolon li ppreżentaw il-petizzjonanti li wieħed irid jagħmel din id-distinzjoni bejn il-ikmamar differenti tal-kummerċ, imma eh, mhux xogħolna dan u jiena nitlobhom jifmuna, ngħidu b'mod li l-konklużjoni li aħna rridu naslu għalija hija li din il-petizzjoni ma, ma narawx kif nistgħu nkomplu, rridu nalquha għax jiena l-opinjoni l-edeja l-intijom il- -l, -l, -l, -l, -l, -l, -l, -l li l austriaċi u anki dawk tal-Ġermanja hekk għandhom jagħmlu wkoll biex ikonna pożizzjoni legali iktar ċara. Grazzi. Margaret Auken. Peress li inti tkellimt bil zvedis jina ħanet nitkellem bil-Danis. U eh, peress li tart illum eh, għajjena u għalija aktar faċli. L-għonet grazzi l-petizjonanti u anki l-nis li taw risposti. Hemm punt li għalija mhuwiex ċar. X'inhuma l-obbligi legali fuq il-kamamar tal-kummerċ fil-Ġermanja. Jiena smajt eh, obbligi bħal edukazzjoni u taħriċ, però xejn iktar il-sentenza jew l-opinjoni legali tal-Komitat tal-Affarijiet Legali e, kienet fuq kas ta' veterinarju. Imma dik hija kwistjoni differenti għax hemmhekk hemm responsabilitajiet differenti skont il-liġi u rridu jaqblu mal-Assoċjazzjoni tat-Tobba u tal-Veterinari hawnhekk ma naħsibx illi hemm dan l-obbligu ġenerali u nixtieq nistassi li huma l-pajjiżi hemm pajjiżi oħrajn li għandhom din din leġistrazzjoni obbligatorja. Allura e, allora huma x'inhuwa l-mandat prinċipali tagħhom huwa li jagħmlu lobbying jekk imbagħad eh, eh, eh, ikunem jekk imbagħad ikunem kamra li tkopri żewġ pajjiżi, u kif jistgħu jissodisfaw il liġiet ta' żewġ pajjiżi differenti. Issa, il-qorti tal-ġustizzja għamilna referenza għalija fil-Danimarka il-ħtieġa ta' membru tal-Unjoni kienet kienet fil-istampa dan l-aħħar u jien poġax hija ħaġa tajba, però aħna tirifnih dan il-każ dim il-Qorti Ewropea. Le, dim il orti ta' Strasburgu ta' drittijiet tal-bniedem. Sakemm ma jkunx hemm ħtiġijiet legali iktar rigorużi, allora ma, ma nafx jekk u mhix importanti dawn il-obligi ta' edukazzjoni u taħriġ. Irridu e Eh, xi ħaġa iktar qawwija minn da eh, u referenza mhux sempliċi eh, sempliċement dik ta' sentenza fuq veterinarju. Viland, grazzi. President, il-Kumitat tagħna m'għandix obbligu ta' supervizjoni, ma nistawx nidħlu fid-detalji legali ta' kull kwistjoni, ma nistawx niverifikaw. Jiena ma naqbilx mal-kollega li għadda kif tkelmet issa, jien naħseb li parir tal-Komitat tal-Affarijiet Legali huwa ċar. Il-Komitat eżekutif għandu għandha pożizzjon ċar fuq livell internazzjonali u nazzjonali. U ċar illi il-reġistrazzjoni f'union li għalet il-kollega hija situazzjoni differenti, hemmhekk hemm libertà ta' assemblea. Però din il-libertà ta' assemblea tfisser ukoll illi jistgħu hekk iridu ma jirreġistrawx. Minnaħa l-oħra, jekk din il-libertà hija differenti għall-intrapriżi, allura don naħsbuha. Hemm eh, modelli differenti. U eh, fil-kas tal-professjonisti, per eżempju, eh, għanna l-Kamra tal-Veterinari, l-avukati di cui illi kont membru tagħhom jiena wkoll jitkellmu fuq kwestjonijiet legali. Dawn huma kwistjonijiet li riguardaw il-professjoni ta' avukat. fil germania il-kmamar tal-industrija u tal-kummerċ għandhom mandat differenti. ċoħe, e, anki fl-Austria hemm il-formazzjoni duali u dawn il-kmamar huma hija responsabilità tagħhom. U jiena nixtieq nifhem il-għala aħna Ġermaniżi dejjem għanna riżultati tajbin fil- eh, fil-verifiki u bat għanna rizultati eh, riżultati tajbin anki fil- eh, fil għat tazzaza. Forsi din il-kwistjoni tal- għawnek jimporta kemm huma l-esti zazah għal biex jitħlu fil-kummerċ. Eh, dawn il-kmamar u ma eh, pratikament kmamar tal-industrija u eh, tal-kummerċ u ma il-magna tal-ekonomija. Jekk nistaw najdu illi reġistrazzjoni għal volontarju, allora irid ikun l-istat li ħallas. Il-leġislatur Ġermaniż bazi la kostruzzjoni deċida illi dan il-mudell jinżamm oħrajn, per eżempju, li provew Uh, jisegu dan il-modell fil-Greċa, eh, hemm uh, l-istess modell f'dan il-każ. U dana eh, jista' jgħin anki fil-ġlieda kontra l-qatt, m'għandix hekk tarxajt. Issa Peter Jar. Grazzi, President. Nishtiq nappoġġa dak li għadu kif qal kollega a parti l-opinjoni tiegħi personali fuq dan is-suġġett. Aħna rridu nifmu illi hemm limitazzjoni fil-kompetenzi tagħna eh, jiddispjaċini imma aħna ma nistgħux niddeċidu fuq kwestjonijiet legali eh, fil-każ hemm il-Kumitat Jure. Għal daqstant aħna maħniex qegħdin niddiskutu minn dan il-punt di vista. Però naħseb illi b'mod ġenerali ħaġa tajba li nalqu il-petizzjoni anki jekk fl-istess ħin jiena nħoss illi il-petizzjoni għandha tintbat anki l-Parlamenti Nazzjonali biex bekk kumitati oħrajn ikunu jistgħu jeżaminaw is-sitwazzjoni. E, e, Ir-risposta e hija negattiva fis-sens li l-liġi Ewropea ma ġietx miksura Però eh, sistemi nazjonali jista' jkollhom anki marġini. Eh, l-ebda sistema mija perfetta fis sistemi nazjonali forsi wieħed jista' jagħmel verifika biex jara kif sistema jista' jiġi imtejjeb. Umbat fuq dak li għalet il-Kommissjoni, il-petizjonanti għalu illi il-Kommissjoni mamlet lebda differenza bejn il-kmamar tal-industrija tal-kummerċ u tal-artiġanat u tal-professjonijiet. U nishtiq nistaqsi l-Kommissjoni jekk u ix importanti li namlu differenza bejn dawn it-tlet kategoriji, jew nkella forsi l-Kummissjoni dana ma taċ kasu. Il-petizzjonant għal iktar minn darba waħda u għalhekk talab li terġa' tinfetaħ il-petizzjoni għal petizzjonant u dinja kwistjoni importanti għax hemm ħafna tipi ta' kmamar tal-industrija, eccetera, illi jgħatu li għandhom eh, pożizzjoni differenti. Jiena nħoss illi huwa importanti ħafna li natu risposta għal din il-kwistjoni. Fuq il-komplement jiena naqbel mal-kollega li għaw bil-edaħdejja, ċoħ li namlu referenza għal komitati tal-petizjoniet nazjonali, Umbat, nihdu distaw nihdu deċiżjonijiet tagħna. Grazzi, Peter. Nemmena nista' nala din il-petizzjoni. Jiena kieku nippreferi nisma' mingħand il petizjonant eh, Imma se nagħla il-petizzjoni u sen nitlob li l-Kommissjoni. Kien hemm xi mistoqsijiet lejk, sinjura, tixtieq tirrispondi issa jew preferi li le? Tajjeb, mela ejja nisimgħu mingħand il-petizzjonant l-ewwel għal kumment asir ħafna, l-iktar qasir possibbli. Eh, Peter, jipreferu ma, jirrispondux għal mistoqsija tiegħek, ikollok taċċetta. Dan il-komitat muwiex tribunal u nafu koll li il-membri tal-parlament għandhom obbligu u għandhom responsabilità politika, ċoħe illi e jaslu għal suħeles u jneħu l-ostakoli kollha għal ċirkolazzjoni libera. Il-kmamar tal-kommerċ tal-industrija huma eh, differenti. Memx il-kondizjonijiet biex dawn biex jisir reġistrazzjoni għal dawn il-kmamra meta jkun hemm ċertu kummerċ, ċertu negozju. U dan anki e, eh, fil kas tal-obbligu ta', ta taħriġ. Dan huwa obbligu li jeżisti anki f'pajjiżi oħrajn. Għal dastant dawn il-kmamar mumiex edin hemm biex jagħtu l-informazzjoni, huma intraprizi biex jagħmlu it-taħriġ taħt il-responsabilità tal-iskejjel eh, tal- eh, tal-ibliet. Waqt li fl-istess ħin hemm xkil kbir għal ċirkolazzjoni libera b'din il-fatt, b'dan il-fatt tal-obbligu tal-reġistrazzjoni. Grazie. Ma mela nista' nisimgħu r risposta tal-Kummissjoni. E, forsi tista' tagħti risposta għal mistoqsija tiegħek Peter. Fil-qosor ħafna għax ma tantx għandna żmien. Imma il-mikrofonu fidek. Grazzi. Grazzi ħafna. E, Jil-Kummissjoni użat ġurisprudenza <clears throat> tal-Orti ta' Ġustizzja li għandha x'taqsam għal-kmamar tal-kummerċ. Anki ġifieri ixam demetje kolla biex naplikaw għal kmamar tal-kummerċ ma jfissirx li ħana ma namlux distinzjoni bejnijom, imma aħna ridna nqablu ftit kif isiru l-affarijiet bbażajna ruħna u l-opinjoni tagħna fuq il-Kamra tal-Kummerċ, il-Kamra tal kummerċu u tal-Industrija, prerogativi, l-obbligi li għandhom, x'tip ta' servizz pubbliku jagħtu dawn il-kmamar tal-kummerċu tal-industrija. Għal darbohra, nixtieq nerġa' ngħid kif ukoll fakru fakru eh, MVPs oħra li eh, l-organizzazzjoni tal-ħajja tal fil-qasam tal-kummerċu tan-negozju hija kompetuta ta' kull stat membru. Ġifiri, għaw min ħa l-alternativa ta' l-affiljazzjoni ta' bil-fors u għaw min ħalli e, dan kompletament biex jiddeċidu n-nis. Iġifiri, il-mod ta' kif jorganizzaw ruħom n nis jippermetti wkoll ċertu e, libertà. Il-Kummissjoni nerġa' nfakkar miex ġurisdizzjoni u l-aħħar kelma dejjem tal-Qorti tal-Ġustizzja. Grazzi ħafna. Okay, Margaret, take, take the floor. You're very... Margaret tixtieq titkellem fil-qosor ħafna. Jiena xtaq nistaqsi kemm huma l-pajjiżi l-oħrajn illi għandhom l-istess obbligi bħall awstrija u l-Ġermanja. il fatt li hawnhekk qed jagħmlu referenza għal sentenza li tirreferi għal veterinari għaliex e, is-sitwazzjoni tal-veterinarju hija l-istess fil-pajjiżi kollha Pero din dan u argument differenti. U jiena għalek għamilt din il-mistoqsija. Nishtiqu, nist najdu l-Kommissjoni telabora għaxajn iktar u tinformana jekk pajizi oħrajn għandhom l-istess pajiz. Naħseb li nistaw anki naddu għal konklużjoni aħarija, nista' niproponilek illi dak li smajna minnant kollegi differenti illi nalqu din il-petizjoni, nalquha hemm il-ġurisprudenza tal-qorti tal-ġustizja għanna u koll il-Komitat tal-Affarijiet Legali illi tat opinjoni ċara tal-Parlament Ewropew u nistgħu ngħidu illi grazzi għal Peter li kien utli ħafna nistgħu nagħlquha imma nibatu l-informazzjoni kollha li għandna lil eh, Komitat tal-petizzjonijiet nazzjonali fil-Ġermanja u nittamaw illi huma dina joħduha ehm, joħduha fidejom b'attenzjoni. U anki il-parlamenti nazzjonali tal-pajjiżi oħrajn ukoll jagħmlu l-istess ħaġa. Din hija l-aħjar proposta li għandi f'moħħi. Nimxu hekk tappoġġawni li nimxu hekk tapprovaw din il-pożizzjoni? Grazzi. Naf li inti ma taqbilx imma kienem iktar minn talba waħda biex nalqu l-petizzjoni, dan huwa dak li se nagħmlu. Pero maħniex se nalqu ma nieħdu l-ebdazzjoni ulterjuri. Se nibatu lill-komitati ta' petizzjonijiet nazzjonali u naslu għal xi ħaġa li hija sostenibbli minn punto di vista nazzjonali. se bżonn inkomplu u ngħaddi għal eh, numru kbir ta' petizzjonijiet eh, li hemm taħt il-punt 15 fuq l-ipoteki fl-Ispanja. Hemm ħafna petizzjonijiet hawnhekk fil-lista u għanna anki ħafna petizzjonanti. Carlos Macchias, Blanca Villa, Jose Maria Erauskin u Jose Marquez. Nishti nati il-mikrofonu lil petizjonanti fuq dan il-kas u l-għennet l-sur Carlos Macchias. Jena jgħataw fisem il-pjattaforma li ġiet milquta uta mill-krediti tal-mortgages. Aħna għedin unnek biex nitkellmu fuq din is-sitwazzjoni. Aħna qed nagħmlu qed naraw hawnhekk ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Kien hemm erba' mittelf eh, tkeċija. Okay. Eh, Illum fil-Katalonja għanna ħafna banek illi kaċċew il-nis li għodu fid-djar ħafna drabi kull-jum. L-Spanja minkejja sentenzi tal-ECJ għat għanda liġi fuq il-ipoteki anomala e, tkeċija u dejn għal tur il-ħajja minkejja dan għanna ħafna tfal u ħafna familji u drittijiet tagħhom qed jiġu miksura. Impatt kbir fuq is-saħħa ta' daw in-nies u fuq iż-żgħażagħ. Aħna rajna ħafna minn dawn it tkeċċiet fi Spanja, fl-Unjoni Ewropea, u rajna u bat anki 3 miljoni u nofs ta' djar minn nis ġo fihom. Il-gvern għal illi se jiprova isalva l-entitajiet minajr minajr profitti. U għal daqstant kull jum aħna niprovaw namlu dak li l-gvern suppost qed jagħmel. ċoħe, edin nizguraw illi ma jilux miksura drittijiet tal-bnidem. Qed niprovaw nifqaċaw dawn it-tkeċijiet, e, e, il-kanċellazzjoni ta' djun u qed ngħinu lin-nies li jgħixu fuq l-art. U dan huwa frodi ta' ipoteka. U dan għamilni ħanki l-inizjattivi leġislativi popolari. Tħalna anki fil-liġijiet soċjali, anki l-gvern ta' Rahoj e, irrifjuta din inizjattiva u fil-reġuni differenti fu f'Katalonja qegħdin namlu imxejna ftit il-qoddim, però meta nħarsu leja mill-punt di vista iktar wiesa fuq e, il-kera il, il, il kera għadna dejjin bħafna minn dan il-ksur. U bat minnaħa tal-partit tal-gvern edin jajdu illi edin jirrispondu għall-interessi tal-entitajiet finanzjarji u mux għal dawk tal-familji. U fil-fat edin jamlu dan fuq il-kriteri et jihdu l-interess l 1 ħallu barra 99% eh, ah, għal daqstant edin jaslu għal konklużjoni bis 7% tal-kazijiet. Għallu koll li se jwaqfu dan l-izgumbramenti u u kellna aħna insibu anki il-djar għal 2500 eh, persuni. il-kellim jajt li jitlob skuża tal-li qed jitkellem jarġel ħafna. U aħna kellna fitxu djar għal 1500 persuna. U dan huwa kompitu tal-gvern mhux tagħna. U t tieni opportunità hija illi il-bank jerġa' jieħu l-flus lura dawn huma liġijiet aggressivi. Jgħidu li qed jiddefendu dritti tal-bnedem, però fil-fatt mhumiex Għal daqstant din il-krizi ekonomika fi Spanja, essa fil-fat saret krizi ta' fiduċa eh, lejn il-klassi politika. U din qed taffitu anki kif il-persuni jaraw l-Ewropa. Aħna nixtiequ li jkun hemm l-Ewropa li tiddefendi dritti tal-bniedem. ħafna nisi jħossu illi il-Parlament insihom. Kien hemm ħafna sentenzi mill-ECJ u qalu kolli li dawn il-liġiet huma illegali fi Spanja, però il-Parlament se jkollu juhu azzjoni biex e, iwaqaf din is-sitwazzjoni meta wieħed fejn hemm rida għandu e, jirnexxilu e, il-leġislatur. U u nittama illi minnkom se tajdu intkom illi din hija kompetenza tal-istati membri. Għadna fi żmien. Grazzi tal-li zammejt anki fil-żmien eh, illi għatlek. Eh, Issa eh, naddu għal Sur Blanca Villa. Il-warnof sinar tajjeb Jiena aktar jiena espert tal-petizzjonijiet. Hawnhekk għandna però 23 il-petizzjoni differenti. Għandna kważi 14 il-petizzjoni hawnhekk. Is-sitwazzjoni għadha għaddejja u għaddeja għaddejja numru ta' snin. Jiena espert tekniku għalhekk permettu li nisħaq fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem kif semmit mill-rati anke ksur ta' drittijiet tal-ġijiet Ewropej għalek kellna sentenza mill-2014 sentenza Banesto kellna sentenzi oħrajn u koll fuq l-implementazzjoni biex titħallas l ipoteka anka prodotti finanzjari fi Spanja nittama li mhux qed naġġel daqs qabel. Mela dan il tib ta' ksur mod partikolari 93 artikli 4, 5, 6 u 7 dawn ġew meqjusa bħala raġunijiet inġusti mill-qorti. Kien hemm ukoll tibdil parċali fil-leġiżlazzjoni mill-Istat Spanjol, mill-Gvern Spanjol fil-Royal Decrees tiegħu. Uħut minnhom għad għadu għadhom qed jiġu eżaminati. Imma dan iridhom jgħaddu mill-Kongress u mis-Senat. Ma nix biss hawnhekk ta' liġijiet Ewropej dan huwa prinċipju fundamentali li wieħed jissalvagwardja mod legali il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem kif ukoll l-artiklu 24 tal-Kostituzzjoni Spanjola għaliex biex inżomm fil-qosor 12 darba bidlu l-liġi fi Spanja mill-2009 minn meta bdiet il-kriżi. Kemm dan il-gvern kif ukoll dak ta' qablu. Kull darba bidlu l-liġi u dan għamluh b'tali mod li kienu jafu x'ser jiġri jiġifieri li ma kinux ser jindirizzaw il-problemi li ser jinħolqu. Mod partikolari li mħalfin Spanjoli għat mumiex obbligati li jiverifikaw jekk ikun xem klawzoli illegali f'kontrat. jistgħu jagħmlu dan imma mhumiex obbligati li jagħmlu dan fl-istess ħin ma jistgħux jadottaw miżuri ta' prekawzjoni Jiġifieri ilhom ħafna jibdlu il-proċeduri għal dawn l-ipoteki, jibdlu l-affarijiet lem u lawn. Għandhom ukoll kustjoni leġizlazzjoni mod tranzizjonali u li anke tifxel l konsumatur. Bidlu ukoll id-dritt għall-aċċess li huwa l-akbar ostaklu l-17 ta' Lulju il-kas ta' dakinar fejn kienem kien ikkonfermat id-dritt tal-appell mhux se nżid aktar ma dak li diġa nafu. Dawn huma ħafna mill-affarijiet li għamel għamlet Spanja fuq dil il-kwistjoni tal-ipoteki. ħafna drabi l-proċedura li tieħu l-konsumatur tieħu erba' snin f'daw l-aħħar sentejn rajna 43 petizzjoni fuq l-istess kwistjoni li tiġi f'din il-kumitat 14 minnhom għadhom qegħdin jistennew sentenza mill-qorti u għandek 30 oħra li diġà inalqu ġew solvuti. Dawn huma kollha minn Spanja minn min dubdit il-kriżi. Il-kumitat meta beda dan il-proċedura ta' ksur il-Kummissjoni għanzi meta bdiet din il-proċedura ta' ksur ma ħarġet b'xejn, ma ħarġet b'soluzzjoni, din hija soluzzjoni, din hija soluzzjoni għandna qudiemna u dan għalhekk iwassal għal dawn il-konsegwenzi. Fi Spanja l-istituzzjonijiet Ewropej taw 170 biljun euro fajnuna lil banek U dan suppost wasal fidejn il-konsumaturi. X'talbu mill-entitajiet finanzjari meta tawhom dawn il-flus? X'talbuhom ma talbuhom xejn. Għaliex bħalissa hemm 350 biljun euro li huma f'ipoteki f'self li għadhom ma tħallax jekk mhux se jkun hemm leġiżlazzjoni din is-sitwazzjoni se tibqa' sejra. Il-bieraħ jiena kelli kopja ġdida ta' klawżoli ġodda li huma inġusti. Għalhekk jekk mhux se jsir progress x'ser jiġri. Id-data għal għal preference shares u affarijiet oħrajn palissa hemm 2000 ruħ affettwati minn dan terz minnhom biss waslulhom il-flus. għanna ħafna dokumenti dwar dan. Jiena nixtieq nitlob l kumitat tal-petizzjonijiet sabiex jappoġġja dawn il-petizzjonijiet għaliex hawnhekk għandna ħafna inġustizzja soċjali fi Spanja din hija problema ta' suq intern, dawn huma prassi li qegħdin jagħmlu ħafna ħsara U dan mhux biss qed jiġri fi ispanja dan qed jiġri fl-Ungerija, Kroazja, Polonja, Romania, Bulgarija, Slovakkja u ħafna pajjiżi oħra. Jina ħani hawnhekk. Grazzi ħafna. Mela, grazzi tassew, issa nixtieq nitlob lil Jose Maria Eraw Squin biex jieħu il-mikrofonu. għanna u koll PowerPoint li jinti preparajt. Grazzi tas-sew, il-warnofsna tajjeb. Grazzi ta' li għati permettuna li edin unnek f'dan il-komitat l għawnet ikolli najt illi fi Spanja aktar minn 1.3 miljon ipoteki li huma taħt indiċi ta' referenza dan jinkludi entitajiet finanzarji differenti u tipi ta' panek differenti. L-indiċi ta' referenza huwa il-medja permessa mill-ammont totali tal-entitajiet. Iżda, id-data li jagħtu dawn l-entitajiet l banek ma ġietx ippubblikata m'hemmx sistema biex il-Banek ta' Spanja jiverifikaw jekk din l-istatistika hijiex korretta jew le hijiex tajba jew le. U l-IRPH dan din ir-referenza ma jirrapprezentax jirrappreżentax dawn il-rati fis-suq Spanjol, jirrappreżentaw biss il-medja tagħhom mingħajr ma joqogħdu jistennew x'qed jiġri eżattament fis-suq. Dan kollu ta' situazzjoni, per esempio fl-2013 il-Bank Santander applikaw rata ta' interess ta' 1.88% ħarġu b'medja u il-banko piċinċja sħareġ bil rata ta' 6.16%. dan mhux neċessarjament jirrapprezenta dak li jiġri fis-swieq Spanjoli jekk inħarsu lejn il-medji eh, reali kien il reta kif tkun ta' aktar minn 8%. Għalhekk dan huwa eżempju żgħir għandek żewġ entitajiet biss. Tista taħseb għalhekk il-varjetà li hemm bejn 46 entità il-medja sempliċi kienet biss ta' kienet ta' 4.02%. Hawnhekk tista' tħares l-istatistika kollha ma tija mistoq minn ngħid diskriminazzjoni għalhekk l-istatistika li għandha l-inqas medja baxxa għandha l-istess effett daqs l-ikbar entità. Dan l-IRPH jista' jiġi influenzat mill-kontribwenti kollha. Il-koll jafu x'effett iħallu u jafu wkoll x'effetti se jħallu kolunka tibdiliet fuq l ta' interess tagħhom. Għalhekk għalbanek, għalbanek fejn jitfadlu il-flus, għandek għandek 46 entità u jafu li dan jirrappreżenta wieħed minn 146. Jekk dan kien se jitla punt wieħed, mela iż-żieda kienet se tkun ta' 0.07%. Għal 1% 0.02, għal 2% 0.04 u għal 3% 0.06. Dan però ma kienx ser jaffetwa il-pis fuq entità partikolari u dan ovvjament jiddependi mill-provvista u domanda. U għalhekk kif nistgħu naraw fl-Euribor għalek l-IRPH għadu tela u għalek dan qed ta' dannu għal konsumaturi dan ifisser li ħafna familji ibatu biex iħallsu lura s-self li jkunu ħadu u dan ħafna drabi iwassal għal zgombru mill-proprjetà tagħhom. Dan huwa abbuż skont eh, direttiva 93 artiklu 3.1 dan ifisser illi għal dawn l-elementi kolla tal-kontrat jista' jwassal għal abbuż u kien hemm ħafna wkoll sentenzi mogħtija mill-Ratju Tribunali fi Spanja iżda xorta waħda ħafna minn dawn is-sentenzi qed jiġu injorati f'tieni sentenza fejn ir-rekonoxximent ta' dawn l-entitajiet fuq dawn ir-rati jgħidu illi għandhom rata ta' interess mhux uffiċjali u dik uffiċjali. Jekk inħarsu eh, lejn il istazzjoni Ewropea naraw illi fuq dan l-IRPH naraw illi dawn qed jużaw statistika li jkunu taw huma stess. Dan ovvjament huwa każ ovvju ta' konflitt ta' interess dan imur kontra artiklu beċe u det artiklu 7 u anka artiklu 16 għalx suppost għandu jkun jirrappreżenta l-suq. Għandu ikunem forzi ta' domanda u provvista u li id-data tiġi ippubblikata. Apparti minn hekk, dan l-abbozz jeskludi għati ta' interess tal-Banek Ċentrali, mod partikolari dak tal-Bank ta' Spanja. Li dan xorta qed jitrasraq minkejja l-irregolaritajiet kollha li semmejt. Għalhekk aħna nixtiequ li dan il-kumitat jara illi ir-regolament il-ġdid kom 2013 41 ma jeskludix l-indiċi ta' referenza li jkunu ġew stabiliti mill-Banek Ċentrali apparti minn hekk nixtiequ li tintqal xi ħaġa wkoll fuq l-entitajiet ta' kontribuzzjoni u dawn x'jistgħu jinfluwenzaw għax dan jista' wassal għal ksur ta' 93 13 EEC u l-Kummissjoni nitolbu illi l-IRPH ma jiġix projbit, ma jtnaħiġ għal kollox. Apparti minn hekk hemm 40 sentenza għal kemm uħut minnhom eh, ġew irtirati. Dawn dawn kollha iridu jiġu eh, nisnatu kasom. Mela, wasana fit minn prezentazzjoni, domtu aktar minn ħames, minuti, ma jimpurtax. Issa naddu għal ħossela għal marikez jekk joġbok zom mal-ħin tiegħek. Grazzi tassew, membri tal-Komitat tal-Petizzjonijiet, Sinjura President, bħala persuna Spanjola u bħala ċittadin Ewropew nixtieq nirringrazzakom tal-li qegħdin tippermettu li nrestaq din il-petizzjoni minn Diċembru tal-2014. X'inhija il clause? Din hija kundizzjoni li ma tippermettix li ċittadin jibbenefika mit-tnaqqis tal attività ta' interess fuq eh, self. Ħafna pajjiżi dan danġi meqjus bħala normali. Spanja dawn ġew kundannati għaliex mhumiex trasparenti. Sentenza l-inqata' 2013. Għalhekk dawn il-banek Ent għalli li l-banek li ma jistawx dan jibqaw jamluħ fil-futur. Fis-sentenza hemm obbligu illi dawn il-flus jitħallsu lura. Dan jikser il-Kostituzzjoni ta' Spanja, regola 1303. Ma nistax nifhem kif nitħasbu fuq il-banek ma mhux fuq il-konsumaturi għas-settur tal-banek l-eliminazzjoni tal-flokkos mhux se jkollha daqshekk effett għaliex dak li diġà tieħed jista' jiġi użat bħala pagament għal kull self. Għaċ dan jista' jfisser inqas pressjoni ekonomika u ikun hemm aktar konfidenza fil- proċedimenti ġudizzjarju fl-2010 aħna morna għand l-Ombudsman fi Smanja, l-Ministru tal-Ekonomija u tlabnihom li jieħdu miżuri biex ineħħu dawn il-klawżoli inġusti. Aħna rċivejna tweġibiet għal dan għal din il-petizzjoni, iżda l-amministrazzjoni pubblika fi Spanja ma ħarġet blebda miżuri biex tipproteġi l-ċittadini kif għandu jkun skont artiklu 51 tal-Kostituzzjoni Spanjola għalhekk l-uniku mezz tagħna huwa l-Parlament Ewropew x'qed nissuġġerixxu aħna. Aħna qed nissuġġerixxu tliet affarijiet sempliċi. L-ewwel nixtiequ li inneħħu il-flow clauses f'dawn dan is-self kollu tal-proprjetà. Dak li kun diġà tħallas jingħata lura. Dan jkun jista' jiġi użat biex jitnaqqas id-dejn fuq kull self Apparti minnek irridu illi l-banek jiġu ikkastigati, jiġu sanzjonati għaliex għadu meddin japplikaw dawn il klawzuli inġusti. Tielet nixtiequ nipromuovu eh, l-arbitrarjetà bħala soluzzjoni għal konflitt. Ikun hemm xi entità ta' medjazzjoni jew inkella niżguraw dawn ir soluzzjonijiet ikunu vinkolanti. Minkejja l-eluf ta' talbiet li tresqu il-Bank ta' Spanja qal illi 8% minnhom huma favur taċ-ċittadin. Minkejja dan il-Bank ta' Spanja l-ebda wieħed minnhom ma impona sanzjonijiet fuq l-ebda banek fuq ħames snin ma sar xejn u numru ta' banek ukoll li għadhom qegħdin japplikaw dawn il-klawżoli u mhux qed jagħtu lura l-flus li jkunu tħallsu. Jekk titlob il-flus huwa titmur il-bank tistanna xarejn biex tirċivi toġiba mill-bank, imbagħad mur bank ta' Spanja, dan juħu xarajn oħra, imbagħad il-Bank ta' Spanja jagħtik risposta jgħidlek iva l-petizzjoni tiegħek, imbagħad però dak li jgħidulek ma jkunx vinkolanti ma jkunx obbligatorju u hemmhekk inti tispiċċa mbagħad titmur il-qorti. Għalhekk biex inti tieħu flus aktura t-tonfuq ħafna flus u ħafna inċertezzi għal ċittadini tagħna u jista' jieħu aktar minn ħames snin biex trovu din il-problema għalhekk din mhijiex soluzzjoni plawzibli biex nikkonkludi għalhekk il-Parlament Ewropew eh, Parlament Ewropew jiena bħala ċittadin nixtieq tip ta' salvagwardji ġodda. Din id-darba nixtieq illi iċ-ċittadin jiġi salvat għalix huma l-vittmi ta' din l-kriżi ma nix qed nitolbu self, ma nix qed nitolbu kif ta' garanziji jew grants, qed nitolbu xi ħaġa ħafna iktar importanti irridu il-fiduċja ta' ċittadini, irridu insalvaw il-fiduċja ta' ċittadini biex ikkonna soċjetà demokratika biex aħna nkunu nistaw nerġaw nafdaw fl-Ewropa. Grazzi tassew, istam il-Kommissjoni għanna żewġ rappresentanti, l-Onorevoli Sajner u l-Onorevoli Doni, u nixtieq illi natihom il-mikrofonu biex jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar dan il-punt tasek sensittiv. Grazzi, Signor President, għal nofsinar tajjeb il kulħadd Din hija kwistjoni sensittiva u lesti illi niċċaraw dawn il-punti fuq leġislazzjoni Ewropea u l-iżviluppi li għaddejjin bħalissa. Jina unek jgħat eh, mal kollega tijaj Francesco Tuzzi, għana desk officer responsabli għad direttiva dwar ipoteki fl-Unjoni Ewropea u fuq in-naħa tal-lemin għandi l-Thomas Stein li huwa mill li se jinformakom dwar il-prassi inġusti kummerċjali. Aħna rċevejna numru kbir ta' petizzjonijiet minn Spanja. Għadhom kemm ġew ippreżentati fil-qosor u dawn kollha kellhom x'jaqsmu bħal dazio solutum, foreclosure, ġifiri preklużjoni ta' dritt ipotekarju u flow clauses ukoll. Dawn il-petizzjonijiet ġew imres għaxi żmien ilu u nifmu illi sa frazzant il-leġislazzjoni Spanjola jista' jkun li diġà inbidlet. Dan ukoll eh, restaqni fil-kumitat tal-petizzjonijiet. Aħna ma nistawx nevalwaw kif ġiet indirizzata l-kwistjoni fi Spanja fuq livell nazzjonali. Dan nisa nagħmluh biss permezz tal-leġislazzjoni Ewropea eżistenti, jiġifieri direttiva 3 u design slash 13. Imma mhux minnaħa tal-leġislazzjoni ta' ipoteki. Il il-petizjonanti għandhom ikunu jafu illi il-leġislazzjoni tal-Ipoteki Ewropea se tidħol fis-seħ fil-21 ta' Marzu tal-2016. Qabel dik id-data ma hemm l-ebda leġislazzjoni Ewropea fuq il-ipoteki, jiġifieri l-leġislazzjoni nazzjonali hija dik li tapplika. Se jkunu il-benefiċċji ta' din id-direttiva dwar ipoteki dan nixtieq nipprova norbtu ma' dak li qalu l-petizzjonanti. Għanna artiklu fuq il-foreclosures li jobbliga lill-istati membri li jaddottaw miżuri biex jinkoraġġixxu lil dawk li jagħtu self biex jieħdu ċertu prekawzjonijiet qabel ma jkun hemm prekriżjoni ta' dritt ipotekarju għatmemx definizjoni ta' forbearance, eżattament, imma l-kollegi mill-autoritajiet bankarji Ewropej li eh, nuna fit tfassil għedin jaħdmu palissa fuq linji gwida fuq dan is-settur li nittamaw li jista' jiġi approvat bil-port ta' supervizuri ta' tmim ta' dan ix-xar u li jagħti numru ta' eżempji ta' xini xista tfisser adattament forbearance. Per eżempju, finanzjament parzjali jew sħiħ ta' ftehim fuq kreditu, tibdil ta' terminu kondizjonijiet ta' ftehim kontratwali ta' kreditu, estensjoni ta' dan ta' din l-ipoteka, il-bidla fit-tip ta' ipoteka, jew inkella li taw ċans li ma jħallsux the article on arrears and foreclosures in the L-artiklu li sibu fl-MCD u kol naraw xinu għalimitu limitu ta' charges u meta ikunem propieta li tiġi eh, mibjuwa permezz tarkant kant u kol eh, limiti sabiex id-dejn ikun għadbaqa ikun kemm jista' jkun baxx. Id-direttiva tistipula wkoll li l-Istati membri din il-soluzzjoni dazio soluto. nafu li dejjem ikun hemm ċertu diffikultajiet fl-aħħar pagamenti u il-perjodu tal-debt discharges ivarjaw minn pajjiż ieħor fl-Unjoni. Għalhekk aħna nidejna studju biex nkomplu nam nivestigaw dan l-għamal ma min se jkun responsabli saret il-ġimgħa l-oħra u l-ewwel rapport tal-istudju għandhom jaslunna mm, fi żmien sena. As far as the floor clauses are concerned that Issa fuq il-klawżoli semmejna mill floor clauses hemm id-direttiva tal-kreditu eh, suppost jkun hemm informazzjoni l-istess li tingħata li tgħaddi eh, lil min ikun qed jissellef fil-flus din persuna titkun taf eżattament għal xiex diħla jekk il-kreditu huwa brata li dvarja jew nkella fiss. U min qed jissellef irid jifhem kif il-rimborsi eh, se jsiru mħabba ir-rata tal- tali imax Xol ta' trasmissjoni ta' regola l-autorit ta' spanzja, iridu indirizzaw din il-kwistjoni ta' l-floor clauses. Fuq il-rati ta' referenza għanna l-eżempju ta' l-indiċi speċifiku li isegwi l-Bank ta' Spanja. Ovvjament aħna fuq livell Ewropew laħna responsabla għas aħna kompetenti li li nitħlu fuq dawn ir-rati imma rridu naraw kif l-MCD din id-direttiva li meta jintużaw rati bħal dawn li dawn u kol ikunu mifuma som il-partijiet Il-kollega semma li r-regolament dwar il benchmark għada qed tiġi negozjat il-Kunsill diġà stabilixxa l pro ġenerali il-Kumitat Ikon tal-Parlament ivvota fl-aħħar ta' Marzu fil-plenarja dan se jsir f'Mejju għalek aħna, dawk il-kolleg li huma responsabli minn din il-leġislazzjoni, aħna se ngħidulhom li l-petizzjonant qed jissuġġerixxi li l-banek ċentrali m'għandhomx ikunu eżentati minn dawn il-rekwiżiti. Ovvjament dan kollu huwa sensittiv ħafna pala kwistjoni għax il-banek ċentrali nafu kemm huma marbuta mal indipendenza l-awtonomija tagħhom. Naħseb dak kollu li għandi snejt f'dan l-istadju forsi il-kollega jixtieq ukoll jirribat fuq dak li smajna. Iġifiri, kif tidħol ir-regola fil-ambitu ta' Digi Justice. Iva, grazzi. Jina nixtieq inkompli minn fejn ħalla l-kollega mill-perspettiva tal-liġi tal-konsumatur orizzontali, Soċjalment il- ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Din il-liġi, din ir-regola hija importanti ħafna x tiddefendi il-konsumaturi meta jkollhom xi ilment ma' min qed isellifhom il-flus. Skont il-kuntratti hemm it-termini ta' u klawżoli li Ovvjament irid ikun hemm bilanċ bejn eh, l-obbligi imma li mhumiex vinkolanti fuq il-konsumatur. Before the court, the unfairness of contract. Eh, ovvjament il-qorti nazzjonali għandha ġurisdizzjoni fuq il-kontratti eh, kif meta jiġu formulati fil-pajjiżi skont il-pajjiż il-leġizlazzjoni tintuża mill-reati anke fi Spanja u fuq livell u naraw il- Is-sentenzi preliminari li jintbatu l-Qorti tal-Ġustizzja kien hemm diġà xi 30 sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-konflitt il li jista' iqum eh, każijiet tal fejn il-liġi Ewropea ma tkunx qed taqbel ma' liġi tal-pajjiż kien hemm fl-2014 kien hemm 16 il-każ minn Spanja biss. Kommissjoni ilha tiddifendi l-interessi tal-konsumaturi u dawk li jirrikorru għad liġi nazzjonali dejjem irdu jaraw li kunem protezzjoni tal-konsumatur u sta għal nazzjonali li jiddeċidi dwar eh, jekk kontrat ikun xiraq jew le. Il-qorti f'ħafna każi mhux biss ta' Muhammad Aziz u Morsijo tal-2013 u ta' sena l-oħra li ma kienx hemm biżejjed salvagwardji fil-liġi ta' Spanja. Nixtieq ngħid li dawn il-każijiet huma komplessi ħafna x'il-problemi m'għandhomx eżattament x'jaqsmu ma l-implementazzjoni u trasposizzjoni, imma kemm kienu nuqqas effettività li kellhom biex jipproteġu il-konsumatur. Hemm il-qorti mbagħad tal-ġustizzja li tiddeċiedi. Din ovvjament tgħid li ir-regoli nazzjonali m'għandhomx jostakolaw il-dritt konsumatur. Sentenzi tal-qorti tal-ġustizzja dwar eh, nuqqas ta' kompatibilità ta' ċertu liġijiet ta' Spanja, liġi tal-2013 eh, rajna li kella iktar u kol bazi un bat liġi wara kienem u kol il-rikors il għall-appell. Il-Kummissjoni u kol għamlet eżami ikbar tal-liġi sp Spanjola u rajna kif din tiġi implementata f'każijiet bħal dawn biex naraw iġi verament jekk il-konsumaturi u qed jiġu protetti. Aħna se nagħmlu eżami u koll istess għal pajjiżi oħra. F'dan il-kuntest palissa l-Kummissjoni għandha qiegħda f'dialogu mal-awtoritajiet ta' Spanja il-laqat tagħna kienu kostruttivi u nispera li l-affarijiet pendenti eh, konna ċans ukoll nindirizzawhom bl-istess mod. Nixtieq nisħaq jiena li l orti ta' Ġustizzja u laqqas il-Kummissjoni huma biżejjed hemm bżonn ħafna fatturi li hija huma responsabilità ta' rati nazzjonali. Qed nitkellmu wara kollox dwar kif taqbel id-direttiva u jew dwarja mill-liġi nazzjonali. Se jkun hemm ukoll l-evalwazzjoni rifid din se ssir fl-2016 u se naraw il-pertinenza u l-effettività fej se jiġu konsidrati u kol il-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma' servizzi finanzjari. Grazzi ħafna, grazzi għal rapport verament komplut dwar trasposizjoni ta' leġislazzjoni li għedi li qed tiġi diskussa f'dan il-waqt Issa, niftaħ id-dibattitu. Nixtieq biss ngħidilkom li hawn disa persuni jixtiequ jitkellmu. Tminja minnhom huma ah. Spanjoli li jiġu wkoll minn gruppi differenti. Ovvjament. Din se tispiċċa bħala dibattitu nazzjonali dan kollu Għalek, jekk intom se titħlu f'sitwazzjoni bħal di, nitlobkom toqgħodu attenti. Nafu li din kienet sena importanti għalikom eh, fi Spanja xandkom l-elezzjonijiet matul is-sena kollha. Minuta imma mhux iktar minn żewġ minuti. L-ewwel Solidat, Kapizon Ġuis. Grazzi, Signora President Nibda għal grupp ta' soċjalisti. Talbuna għax aħna responsabli. Kull grupp politiku u responsabli l-istituzzjonijiet u anke kommissjoni, kulħadd responsabli. Situazzjoni fi Spanja hija waħda li għandna tal-armana mill-punt ta' vista soċjali. Hemm ħafna nuqqas ta' gwaljanza mħabba l-kriżi ekonomika 40,000 ġew imkeċija minn djarhom. Għax ma setawx iħallsu il-lons li kellhom eh, fuq djarhom. Dawn ta' kull sena. Verament sitwazzjoni tal-biki. Hemm bżonn lajnuna u eh, hemm bżonn ġifieri x'inhuma l-obbligi wkoll lejn konsumaturi skont it-trattat. Il-liġi ta' Spanja li tmur eh, kontra direttiva 3 u design tal-2013 li tippermetti klawżoli bħal dawn li ġibu situazzjonijiet bħal dawn. Situazzjonijiet fejn in-nies jiġu mpjaċija minn djarhom l-direttiva wkoll tal-2005 numru design. Iġifieri li CJ għal dawn il-kontratti huma kontra il-liġi Ewropea u anki jimminaw id-drittijiet fundamentali l-Unjoni Ewropea. Ma smajċej minn ħata l-Kommissjoni il-fat li fi Spanja kien proċedura ta' ksur, ma niftakarx li waħda kienet, u fuq di ma smajna xejn kien hemm miżuri, digriti u koll fi Spanja imma għal xejn kienu dawn dawn ġabu biss ftit ftit bidliet xejn mu qed isir fil-qasam tal-banek araw imma il xiet jiġri x'inhu ma riżultati. n 2015 hekk sejdu li tal-Partit Popolari kien hemm digrit reali u li ma jileminawx il-floor clauses anki jekk ċertu klawzoli e, eh, mux se jkunu vinkolanti. Ġifiri, lebda riżultat u lebda volontà politika il-Kummissjoni dak li qalet illum tmur kontra il-proċedura ta' ksur li jiena semmejt. U dak li inti qed l-istituzzjoni Spanjoli ma nistawx nistennu sal-2016 għal direttiva dwar il-self għax illum eluf ta' familji edin se jibqaw bxiber imnieħer minnajr fej post fej juqodu. Il-liġi Ewropea timxi bil-mod għalek. Signora President, il-Kummissjoni fi żmien qasir f'xar jew xarej hemm bżonn tagħtina risposta. U hemm bżonn immorru f'kumitati differenti biex l-iskadenzi jkunu eżatti. Ek inna, esna konna tal ħafna żmien issa, grazzi. Ichti room is really. Grazzi, essa komita dell-awla eh, eh, saret kważi tribunal Spanjol. Jiena qed nitkellem mhux bħala membru tal-Parlament Spanjola, imma bħala ċittadina. Il-kwistjonijiet li smajna lejla kif qalu oħrajn e, wasluna għal biex nitolbu rispett għal ċittadini tal-Europa. Dawn huma situazzjonijiet gravi u naħseb li huwa importanti li għanna namlu xiftit ta' progress fuq l-isħma preferenzjali. Is-situazzjoni li għanna attualment hija taħsara għal-ċittadini u għal-konsumaturi spanjoli. Din hija qasam li huwa kopert mill-kompetenza Ewropea u rridu niżguraw li stati membri jaqdu dmirhom dejjem u id-dritt li wieħed jaġixxi fuq livell Ewropew huwa ċar m'għandniex ħafna żmien, però nixtieq ngħid xi ħaġa fid-dettall fuq il-flow clauses. Naħseb li hemm ħafna xi jsir. Huwa importanti li ninnotaw l-effett ta' riżoluzzjonijiet tal qorti tal-Ġustizzja tal qorti Suprema Spanjola. Eh, il-natura retroattiva ta' sentenzi et imorru kontra l-lan taħħom, Et naraw frodi fl-ipoteki u edin bekk il-konsumaturi ed jisiru iktar vulnerabli u dan huwa kontra il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U qed naraw anki l-implementazzjoni hija difettuża minnaħa tal-Istati membri u anki dan huwa kontra il-kisbit l-intenzjonijiet tal-kisbit tal-Unjoni Ewropea. l istituzzjoniet għandhom jihdu fuq spallejhom ir-responsabilijiet tagħhom. Aħna smajna ma l-argumenti biex nippruvaw nirsolvuhom eh, dawn il-problemi. Hemm żewġ punti x'nixtieq nisħaq fuqhom. Innuqas ta' kompetenza u il-manipolazzjoni ta' ċerti gruppi politiċi mhuwiex eh, skuża biex wieħed ma jħux azzjoni iċ-ċittadini edin edin jaraw abus ta' drittijiet tagħhom u għandhom id-dritt e, jiġu fl-istituzzjonijiet u fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u għalhekk aħna neżistu. Grazzi, grazzi anki tal-li inti żammejt ma' żmien, signora Valina. Jaħan prova nitkellem fil-qosor u ma nġax ngħid dak li diġà ntqal biex nitkellem biċċar mill-grupp tagħna id-drittijiet e soċjali u dritt tal-djar għal dar għandhom jiġu garantiti l-Unjoni Ewropea ħafna drabi ħaslet idea. L-artikolu wieħed tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem illi huwa trattat internazzjonali ta' drittijiet ekonomiċi, e soċjali u kulturali, hekk hekk hemm miktub fl-artikolu 11 aħna għanna l-kompetenza għax orti Ewropea ek għalet. Għalet li il-konsumaturi mux id trattati ġustament u motu għali. Meta dawn il-kontratti eh, eh, ġew firmati u nis ġew eh, imkeċija. Kienem u kol reformi ta' malajr fi Spanja u aħna ma nistawx nifmux qed jiġri hemm żieda fl satax sgombramenti, mija Hemm bżonn aħna qed nistaqsu, qed nitolbu. Hemm bżonn li jkun hemm miżura ta' restituzzjoni illi għandha tiġi garantita. U mill-aħħar dibattitu li kellna f'dan il-Kumitat Peti aħna konna qbilna li dina nħedduha fil-plenarja biex nagħmlu dibattitu hemmhekk u hemmhekk nistgħu niddibattitu niddibattu fuq din il-kwestjoni u e, e, e, impoġġu subajna fuq il-sitwazzjoni fi Spanja mill-lider ġiet blokkata fil-konferenza tal-presidenzi. Waħda mill-konklużjoni li nistgħu nieħdu llum hija din il-kwestjoni għandha tiġi diskussa fil-plenarja irridu nitkellmu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ta' situazzjoni urġenti ta' djar fl-Ispanja. Għamil maġejta, jena kont konxa minn dak li qed jiġri. situazzjoni urġenti, ħafna familji qed jiġu meqruda, hemm żida eh, fl-esklużjoni soċjali u fil-kura tat-tfal u din hija responsabilità tagħna ir-responsabilità da dak li qegħdin joħorġu b'miżuri ta' austerita L-Istati membri anki jiena l-bira tkellimt mal-Viċi President tal-Bank ta' Spanja u ma għarru li mux li ma kienux se jużaw 4 biljuni ta' euro li kellhom fidejhom anki jekk il-komunitajt għandhom bżonn. E, aħna rridu nizguraw li l-Istat Spanjol et jonora l-obligi tijaw. Jana Tom, li miex l-unika wahda li miex spanjola. Imma jena fil-fat mill Estonia. Aħna ma nix petizjoniet, pero għanna l-istess problemi. Fi snin ta' krizi f'ħafna reġuni, u specialment fil-kampanja, hemm Eh, il-prezzi ta' djar dejjem tilajn u ħafna minnhom qed jiġu mkeċċija minn pajji minn djarhom tal-li ma ħalsux l-ipoteka u għandhom ħafna djun lejn il-balek u mhux possibbli wieħed jorganizza ħajtu. Waħda mill-soluzzjonijiet iktar evidenti u jiena jiddispjaċini li ma smajtx minn il-Kummissjoni ħaġa iktar effiċenti u konkreta U dan jfisser illi eh, id-debitur ma jistax ma, ma jalaqx id-dejn meta id dar lura l kreditur Din l-idea f'ħafna pajjiżi u hija possibbli ma mhux pajjiżi. Ma kien hemm l-ebda evalwazzjoni tal-impatt, minnaħa tal-istituzzjonijiet lejn il-pubbliku. L-efficienza ta' il-cost efficiency miex marufa, l-banek naturalment mhumiex ma jaqblux, e, però e, f'ċerti kondizjoniet jistaw anki jibidlu l-intenzjoni tagħhom. Bħala policy makers rridu noqogħdu attenti li niproponu miżuri effiċenti. Naf li fil-passat il kommissjoni ta' attenzjoni għal eh, l-izgombramenti, specialment fil-kwistjoni ta' drittijiet tal-bnidem. Forsi l komitat tagħna jista' jibgħat talba formali lil kummissjoni specialment meta għanna u dimna eh, debituri insolventi. Il-Kommissjoni għanda evaluazzjoni ta' impatt jew studi ta' cost efficiency għandhom pożizzjoni formali u rakkomandazzjonijiet fuq l-implementazzjoni ta' din is-soluzzjoni fl-Istati membri. Inkella se jkonna inkomplu in niddiskutu fuq dan din il-problema fil-Komitat tal-Petizzjonijiet tal-ħafna snin fil-futur. Is-Sur Urtason, grazzi. Nirringrazzja l-petizjonanti Nilqakom Carlos Matija u anki il-pjattaforma tal appoċa l ipoteki mill-2008 għal-krizi fi Spanja Ħolqotħa iktar minn nofs miljun zgombramenti. U issa fil-Katalunja hemm nies li qegħdin jiġu mkeċċija minn pajji minn eh, djarhom u dana minkejja l-fatt li l-gvern qed jieħu interess movimenti bħal pjattaforma li hawnhekk lum li qed jippruvaw jġildu kontra dawn l izgombramenti u jien għandi mistoqsija. Il-liġi Spanjola reċentement ġiet bidlu mibdula fl-2013, però mbagħad f'Marzu reġgħet ġiet mibdula mħabba fil-każ fil orti Ewropea Wara il-liġi tal-izgombramenti ċivili, rajna ħafna kazijiet fejn il-liġi spanjola ma tirrispettax l-artiklu 17 tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. U 93-13 illi edha tipproteġġi l-konsumaturi għal daqstant il-liġi Spanjola qiegħda timxi kontra dawn iż-żewġ liġijiet. X'qegħdin tagħmlu intkom biex tiżguraw illi fi Spanja il-leġislazzjoni tirrispetta dawn eh, l-artikoli. Eh, it-tieni sentenza eh, tirrakkomanda illi dawn l-artikoli ġu rispettati. Din hija waħda mill-mistoqsijiet. Imbagħad għandi mistoqsija oħra jekk kienx hemm qatt idea illi jiġu applikati sanzjonieti u proċeduri kontra Espanja imħabba dawn il-ksur fl-modi. Grazzi, Rosa Estaras, Grazzi. L-għonet grazzi eh, ħafna u grazzi anki lil petizjonanti jina xtaqt. Nitkellem fuq is-sitwazzjoni li bħalissa għandna fi Spanja. Fil-fatt il-kriżi ħolqot ħafna diffikultajiet għal ħafna familji u ma setawx e, e, jerġaw iħalsu djum tagħhom e, l-ipoteka tagħhom imħabba inqas il qat fil pajis u dan xi fisser. Illi fl-2011 meta l-Gvern Spanjol ġielet, l-ewwel kellu jbiddel l-ekonomija biex jielet il-kriżi, però mbagħad anki biex jaffaċċa din is-sitwazzjoni ta' zgombramenti ta' dawn il-ħafna familji, dawn 5 miljun zgombramenti eh, bejn l-2005 u l-2008, il-gvern spanjol dejjem jipprova jipproteġġi il-setturik tal-vulnerabli ta' soċjetà u sensittiv għal dan l-argument. Hemm miżuri sporadiċi eh, li għandhom jittieħdu fl-imkien u anki ta' sustanza eh, daw inkludew kodiċi ta' prassi, Eh, u ħafna qablu maħħom biex kulħadd jimpenja ruħu biex ikun hemm ristrutturazzjoni ta' dejn fejn in-nies ma jkunux jistgħu jħallsu d-djun lura u mbagħad jistgħu jilħu ftehim fuq kif jistgħu jerġgħu jistrutturaw jiffinanzjaw id-dejn u jekk tagħna mhuwiex possibbli allura d-dejn jista' eh, jitnaqqas. Jekk dan ma jkunx possibbli, Umbaħt laqas dan, allora id-dar e, e, e, għandha tbiddel il-propieta. Dawn huma l-possibilitajiet kollha li huma disponibbli biex umbaħt dawk li ma jistawx iħallsu, dawk li huma insolventi jistaw joħorġu mis-sitwazzjoni. In-nies taħt 18, in-nies fil-pensjoni wara 60 sena, dawn huma kollha kondizzjonijiet li applikaw għalihom. Mhux dejjem japplikaw il-klawżoli kollha, situazzjoni ta' default ifisser illi eh, il-persuni jistaw bat jisiru eh, lokatari fid-djar eh, li kunu għedin iħallsu biex jishtru. Em anki prezziet iktar baxxi f'dan il kas bħala tentativ biex tiġi solvuta situazzjoni. B'mod ġenerali, l gvernijiet kollha jridu jadattaw ruħhom għal leġislazzjoni Ewropea u fi ispanja ma nistawx naċċettaw eċezzjonijiet. Jena nishtiq najt illi huwa veru illi hemm ħafna familji illi huma barra mill-ambitu ta' dawn il-miżuri, però ir-regolamenti Ewropej huma pjuttost komplessi u diffiċli li wieħed isegwihom. Però fejn ikun hemm gruppi kollettivi eh, eh, li jkunu għaddejjem f'diffikultajiet, allora irridu ngħinuhom. Issa, senati il-mikrofonu l-Viċi President Nafsur Marjas illi inti t-ixtiq t-tkellem. Met disa ta' filodu, u ma t-istax t-istenna l wieħed ikun għawn eh, il-ħin kollu għaw. Jena, jena nishtiq nitkellem għal minuta, jena rrit ordni fil kaflawla tijaj. Eh, eh, Trittati il-mikrofonu l membri tal-komitat, jena isma, jena qed nisma' Jiena meta kelli disa kellima fil-lista inti ma konċaw. Jiena fid-disa kont unek u jiena kumbat kelli noħroġ għal sija, ma tistax tistenna li kulħadd ikun hawn il-ħin kollu. Sul Marjas, hu ġifru heksow, għax inkella se konna noħorġu nitkellmu bejnietna. Aħna nistgħu nitkellmu hawnhekk pubblikament, jiena m'għandix problemi. Jiena qed ngħid illi jiena kelli disa kellima, tista' jkollok anki 10, jista' jkolli anki 20, però m'għandniex biżejjed ħin. Il-kwistjoni li inti titorganizza il-kumitat, tista' anki żid ġurnata. Dawn huma kwistjonijiet importanti u ma tistax jiena m'inix qed natik il-possibilità li titkellem qabel kulħadd Din hija ħaġa importanti ħafna u jiena irrit nitkellem u rrid l-mikrofoni. Tista' titkellem fuq il-punt 16 li huwa kas simili. U tista' titkellem qabel kulħadd. U issa il-presidenza nadja l viċi u se noħroġ għax għandi obbligi oħrajn. U se nerġa' niġi lura 50 minuti oħra. Yo me gustaría tomar la palabra. The list of speakers is right here. The floor is now to Mr. Mahto. Señora Pre es, Señora Mahto. Jena ħanis feċa dan il-round. Jena xtaqt nirrepeti il-fat li aħna għed nitkellmu fuq suġġett hawnhekk li huwa li għandu bżon, li għatitlob konklużjoni e, u e, miex ħaġa tajba li sen bidlu president propju f'dan il-moment. Għanna bżon naddu għal konklużjonijiet Grazzi, President. Jiena nishtiq nikkontrobatti għal dak li għandu kif intqal. Naħseb li ma nistawx naċċettaw li membru tal dan il-komitati jiddubita fuq il-kompetenza jew nuqqas ta' kompetenza ta' president. Jena dak li xtaqt ngħid huwa eh, f'dan is-suġġett aħna smajna ħafna informazzjonijiet korretti minn ħafna petizzjonanti, Din hija sitwazzjoni drammatika għal ħafna familji. Però din hija anki kampanja politika kontra l-gvern. Il-gvern meta ġielet prova jirsolvjom dawn il-problemi. Issa ilu eh, tlet snin dal-gvern bej wieħed u ieħor. U din hija problema ta' żmien qasir, ta' medda ta' żmien qasir, fl-2011 kien hemm 240% ta' żieda fil-ħlasijiet tal-ipoteka. Naturalment din hija mhix problema li ħaluq il-gvern. Naturalment, le. Imma huwa veru illi xi mill persuni illi ħalqu dawn il-ċirkostanzi qed jippruvaw jiġu lura kontra l-gvern u jerġgħu jattakkaw il-gvern, però jiena minix hawn biex defendi l-gvern spazio Spanjol. U veru li hemm sfidi eh, gravi fl-amministrazzjoni attuali. Hemm żewġ punti però li rridu nirrispettaw. L-għonet irridu nikkonsideraw 96% ta' ċittadini Spanjoli li ħalsu il-djun tagħhom u rridu anki nikkonsidraw dawk situazzjoni drammatiċi fejn nisma jernexxilhomx u rridu niprotteġuhom u dan huwa dak li qed jagħmel il-gvern kif qal il-viċi president u dan qed nagħmluh miżuri strutturali, ċirkostanzjali, din mhijiex problema fi Spanja biss. Aħna għanna kellim ieħor wieħed biss minn pajjiż li mhuwiex Spanjol eh, illum. Imma eh, eh, u veru dan mhux problema ta' Spanja biss, dan għandna bżonn ta' soluzzjoni Ewropea għal problema Ewropea. Qed nitkellmu fuq problema importanti, gravi u li tagħmel li tweġġa. Irridu nifukaw fil-Parlament Ewropew biex niksbu soluzzjonijiet Ewropej għal dawn il-problemi u bekk aħna kollha nkunu avvantaġġati. Ma nistgħux niġu fil kumitatu ngħidu dak li rridu ngħidu u namlu stqarrijiet politiċi. Hemm eh, kwestjonijiet ħafna iktar importanti eh, u rridu nirsolvu eh, il-problema gravi ħafna l-ħafna ċittadini spanjoli. il kelim li mes. Grazzi, President. Jiena xtaqt najt illi. L-Signora Wikstrom illi hemm nazjonalità oħra. Jiena per eżempju Bask miex minix Spanjol, il-pajis Bask mhuwiex Spanja dinja problema <laughs> li taffetwa ħafna minn nis. Mux Spanja bisa, ħafna nis rappresentati għonek, ħafna minna għonek li ġew biex jiddefendu il-drittijiet ta' ħafna gruppi ta' persuni minn nazjonalitajiet differenti. U dawn il-petizjoniet li kellna l-lejla huma estremament pertinenti. Aħna eh, kienem impatti gravi ħafna ta' deċiżjonijiet li ttieħdu mill amministraturi u għadhom qed jittieħdu u smajna minn il-Kummissjoni kemm għad hemm jsir f'dan il-settur biex inkunu nistgħu ngħidu li mbagħad sar it-titjib. U l-ħidma li għatri isir hija ħafna. Naħseb illi il-proposti għal-2016 eh, se jaslu tard ħafna hija kwistjoni ta' demokrazija u ġustizzja u naħseb illi hemm biżejjed evidenza hawnhekk għad dispożizzjoni tal-Kummissjoni biex nieħdu azzjoni u mhux biss biex nissanzjonaw il-prassi ħażina ma biex naffaċċaw il-problemi fil-bidunet u niżguraw li l-Istati membri ma jippermettux li din il-prassi bankarja teżisti. Aħna fl-modi tkellimna fuq l-effettività u l-implementazzjoni reali tal legislazzjoni Ewropea. Dan huwa eh, dinja l-kisba tagħna eh, għatanna, dan, dan dinja l-mira tagħna għat irridu eh, qed nitkellmu aħna fuq eluf ta' familji. Però hija kwistjoni anki ta' x'tip ta' soċjetà rridu niksbu. Il-kellima nimes. Grazzi. Jiena staqt ngħid l-ewwel net illi hemm iktar pluralità fil-komitat milli minn dak li jider. L-Ispanja hija eh, pajis pluritarju, jiena minn Galizja u għana identità differenti. Mela, l net jiena nishti najt li l-problema li għanna l-lum eh, hija l-konsekwenza ta' eh, policies tal-austerità e, li inti stess assurmato appoġġajt. Miex kampanja elettorali, din hija il-verità irridu nappoġġaw l-argumenti biex inkunu nistaw nirsolvu din is-sitwazzjoni. L-ewwel net id-dritt għal dar u dritt uman il-Parlament Ewropew, l-istituzzjonijiet Ewropej jridu jipproteġu drittijiet umani. Il-Kostituzzjoni Spanjola infatti eh, eh, titkellem fuq dan id-dritt u flok ma tigarantixxi u tiżgura dan id-dritt qegħdin e, fil-fatt e, e, jagħmlu violenza kontra l-familji, qegħdin ikeċċu n-nies fit-toroq, qegħdin ikisru l-bibien u jibatu l-tfal u l-familji u l-familji u t-tfal qegħdin jimirdu imħabba din il-violenza. Barra minnek? L-unika ħaġa illi uh, għandhom il-nies li qed jiġu mkeċija minn djarhom li għandhom dritt għalija hija solidarjetà u hemm eluf ta' persuni fi Spanja li bħalissa qed jiġu dejjem iktar sottomessi għal fatt illi s-solidarjetà qed tiġi kastigata fi Spanja bil-leġislazzjoni ġdida. Dan huwa dak li qed jagħmel il-Gvern Spanjol. Wasal iż-żmien li l-Parlament Ewropew jerfa' responsabilità tiegħu jiżgura li id-dritt lejn id-djar jiġi rispettatu li jizgura li il-gvern spanjol jirrispetta dan id-dritt u jgarantixxi id-djar għal persuni li qegħdin jistabu f'dawn f'din il-pożizzjoni. Grazzi ħafna. Issa nagħtu l-mikrofonu l mikrofonu l petizzjonanti għal minuta kull wieħed. U nibdew nati l-presidenza moment issa minn minuta oħra u nibdew issa bil-Carlos Mattias. Bueno, a la comisión decirle que... Mela li l-Komissjoni nixtieq ngħidilhom illi din mhix diskussjoni ta' qabel il-kuntratt imma anke meta wieħed ma jkunx jista' iħallas. Mela dak li qed tgħidu fuq eh, fuq dawn l-ipoteki li kollhom iħallsu lura kollox, il-Parlament u l-Kumitat nixtieq ngħidilhom illi jekk maħna se nagħmlu xejn, jekk ma ħajsir xejn minna naħa tagħkom, aħna x'ħan nagħmlu? Kien hemm tal-Andalusija li kienet tipprova tindirizza dan imma li ren qal din kienet proposta skandaluża l-istess pal Greċja. Għalhekk jekk mu se nsibu soluzzjoni tal-inqas għanan nqumu fuq sajna u nilmentaw nilmentaw li dawk jirrappreżentaw il-PP. Ma nafx jekk inti sempliċement m'intix marraf bil-fatti jew inkella għandek intenzjonijiet żina, imma dan juri kif qed jiġi trattati l-Ispanjoli, l-Ispanjoli li qegħdin isofru dan ħalli impatt fuq it-tfulija tagħhom. Din hija responsabilità tagħkom. Aħna ħadna inizjattiva u minħabba fikom eluf ta' nies, eluf ta' pensjonanti spiċċaw bladar. Din hija tortura u dan jispiċċaw esklużjoni soċjali. Inti Mario Rajoy u Mario Rajoy intom responsabbli. Dan huwa abbuż politiku ma għamiltu l-ebda miżura biex twiġbu għal dak li qed nitolbu. Kull ma għamiltu huwa li tħarsu l-interessi finanzjarji miskom tistħu, e miskom tistħu għax mintom kapaċi tamlu xejn li ċittadini għandkom ix-xogħol l-Parlament jekk m'intomx kapaċi issolvu problemi ta' ċittadini. Bist il-limitu tal-ħin. Nati issa il-mikrofonu l-Onorevoli Vasquez. Anzi, qabel, punt wieħed jekk tippermettili. Xsibtek se tgħid ta' inti, Sinjura President, imma hawnhekk bir-rispett kollu lejn kulħadd ma tistax tippermetti li membru parlamentari jiġi insultat f'dan il-mod. Ma tistax inti tiġi tgħid li misli nisti jekk kien hemm gvern wieħed li għamel xi ħaġa kien il-gvern tal-Partit Popolari. Imma nżomma aħna se nkomplu nagħmlu dak kollu li nistgħu nagħmlu minn kien dak li illum. Jiena dak li nista' ngħid huwa illi hu skada l-ħin tiegħu ma kienx kont nifhem li qed jirreferi għalik Eja nipruvaw ma nsaħnu xil-qija, naf li din kustjoni diffiċli, imma nipruvaw nkunu ftit deċenti. Mela law kallu l-opportunità li jitkellem, se nitkellem u wkoll. Mela jem se jitkellem, inti sa jitkellem kulħadd. Ejja inkomplu għal petizzjonant li jmiss li ġi minn Spanja li ma ġiex hawnhekk biex jisma dawn il-problemi il bejn l mps Jekk joġobkom, it nejn li jintkom, il-petizzjonanti ma ġewx hawnhekk għalhekk. it nejn li jintkom, jekk joġobkom, iqfu. Għaliex kif għal, il petizjonanti petizzjonanti iċ-ċittadini tagħna tilfu il-fiduċja fil anti tagħna minħabba li mġibal qed naraw palissa qudiemna bażikament. Għalhekk pruvaw kunu diċenti. Din hija sessjoni għal petizzjon għal dawk li qegħdin nresqu petizzjonijiet u mhux għall-argumenti ta' bejnietkom. Issa, jekk jogħġbok, il-petizzjonant li jmiss. Mela jiena ser nitkellem fil-qosor. Jiena minix persuna politika. Jiena esperta li nixtieq nagħti appoġġ akademiku lil dawn l-ammonti ta' petizzjonijiet li tressqu. Li kien hemm ammonti oħrajn anke mill-2014 li laqas biss waslu sawn. Rridu nħarsu bisajn il-fat illi dak li qed naraw huwa ksur. Ksur tal-liġi. Ksur tal-liġi li wassal sabiex l-Qorti tal-Ġustizzja mill-2012 tal-2015 kella segwi numru ta' każijiet u tfadal erba' għadhom Jiena indipendenti, jiena minix affiljata ma nebda partit politiku, illi nistudja il-liġi Ewropea għal 40 sena u jidir li li hawnhekk qed tinkiser il-liġi Ewropea. Jiena kont espert nazzjonali fis-sin design, nifhem dan is-suġġett u nafu dan is-suġġett u naf mill-lat istituzzjonali l-Kummissjoni Ewropea hija dik li tissalvagwardja trattati. Dak biss tista' tagħmel ma tistax taġġorna eh, tieħu azzjoni jew taddattaruha dak li tolbu minna ċittadini hija biss salvagwardja tissalvagwardja il-trattati il komissjoni Fi Spanja jiena kelli d-dubji tiegħi dwar jekk il-liġijiet Ewropej jistgħux jidħlu fis-seħb mod retroattiv fid disa ta' Mejju tal-2013 din is-sentenza kienet pjuttost ċara dwar dan. U naħseb li huwa tajjeb li wieħed iwieġeb għal dawn l-entitajiet bankarji biex ikun hemm imġiba differenti, metodu ġdid li bih naħdmu li jkun f'konformità ma' trattati. Naħseb din hija xi ħaġa il l tista' tagħmel biex l-istituzzjonijiet kollha Ewropej jiġbdu ħabel wieħed. Grazzi issa Jose Lasal Marquez. Iva, wara warfna tajjeb, jiena nixtieq nuri rispett lejn il-gvern ta' pajjiżi u il-gruppi politiċi kollha involuti Pala ċittadin jiena nirrispettom, ma rridx inkun involut li partitu politiku, jiena sempliċement irrid inħares lejn soluzzjoni. Soluzzjonijiet li jistaw irres u ċittadin istess. Grazzi lil kulħadd tal-li jisma dan il-każ. Grazzi tassew, inti wkoll tixtieq tintervjeni? Iva, jiena petizzjonant ukoll, grazzi tal-li smajtuna. rajna ħafna interess fl-imġiba ta' entitajiet finanzjarji u l sostituzzjoni li fihom qegħdin iċ-ċittadini tagħna. Hemm bżonn nibdlu din l-attitudni tal-istituzzjonijiet finanzjarji u nippruvaw intejbu is-sitwazzjoni. Ma nistawx nibdlu l-affarijiet mingħajr ma nibdlu l-affarijiet għal l-entitajiet kollha biex kulħadd ikun qed jimxi mal-istess regoli. Signor President, jiena Sempliċement xtaqt ngħid illi aħna pjattaforma li mhux biss rappreżenta li ma tirrappreżenta l-ebda inklinazzjoni politika, aħna manna l-ebda seta li jinbidlu l-affarijiet xi minuta wieħed jista' jitlef daru minħabba ma jsirux pagamenti. Dinja xi ħaġa ta' il-miżuri li qed tieħdu s'issa mhumiex biżejjed ħafna drabi naraw illi maħniex qegħdin ħarsu lejn il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Grazzi lilkom ukoll u niskuża ruħi l-petizzjonanti kollha illi ġew hawnhekk minn daqshekk il-bot biex jinvolvu ruhom f'dan id-dibattitu bejn il-kollegi u l-insulti u li jintefaw. Niskuża ruħi fissem il-kollegi u fissem dan il-komitat. Issa, se namlu b'din il-kustjoni dan sekk taħra zgur mux forsi jiena ma fimċejn ħlif illi din irridu ta' dal-komitat hija li l-petizzjoni tinżamm miftuħa. Rridu jinżammu miftuħin u rridu nibatuhom il-juri u l-imko biex għall-opinjonijiet mhux għall-informazzjoni imma għall opinjoni fuq din il-punt partikolari. U niturbu wkoll il-Kummissjoni biex tweġibna bil-miktub għal mistoqsijiet speċifiċi li tresqu minn mill-petizjonanti u anka minn membri oħra. Apparti minn hekk l-evalwazzjoni tal-impatt li semmit il-Kummissjoni. Dan ġi publikat jew le ma nafx jekk iva jekk ġi publikat, aħna nixtiequ din l-informazzjoni narawa. Jekk le, mela se jkollkom taġbuna bil-miktub għaliex din hija xi ħaġa li il-kumitat ikollu idea ċara ta' dak li qed jiġri. Hekk jaħsbuha il-kollegi Solidar jekk jogħġbok. Iva, grazzi. mhux ġuri u imko im anke il-Kumitat tal-Konsumaturi u tal-Kummerċ ukoll li ħarsu lejn dan il-punt. Għandu jkun data ta' skadenza u dan jiddependi ovvjament skont kull kumitat. Għanna nistabilixxu jekk kienx hemm ksur minnaħa tal-Kummissjoni. jien ma ikon, jina qed imko u juri. Iva tal-konsumaturi. Imko juri konsumaturi. Valina sa jekk Palma taktar kmini dibattitu fil-plenarja kiġi approvat minn dan il-kumitat. Anzi kien hemm dibattitu fil-plenarja fl-aħħar fit-tmiem tal-aħħar mandat fil-mandat preċedenti dan il-kumitat kellu dibattitu nistaqnija fil-plenarja imma dan twaqaf mill-konferenza tal-presidenti. Dan il-kumitat talab dibattitu fil-plenarja. Jiena ma konċ hawnhekk u ħafna kollegi ma kienu xaw lanqas. Naqas inti ma kontaw. Għalhekk dan rridu niverifikaw ma' segretarjat. U il-koordinaturi mbagħad jerġgħu jiddiskutu dan. Onorevoli Marjas. Din hija kwistjoni taħraq ħafna. Kif tistgħu taraw? U tmiss mal-funzjonament ta' istituzzjonijiet finanzjarji li anka kaċċew numru ta' ċittadini. Skont it trattati il-Bank Ċentrali Ewropew huwa kompetenti u għalhekk għanna nibatu itra l-Bank Ċentrali Ewropew għalix jekk ikun hemm proposti ġu diskussi bħal pereżempju moratorju fuq moratorju fuq il-preklużjoni ta' dritt ipotekarju dan għandu jsir ukoll mill-Bank Ċentrali Ewropew għalhekk għandna dan ninformaw lill-Bank Ċentrali għaliex dawn mhumiex ħilsa mill-ħtija għandna nirreferru kussjoni wkoll kumitat ikon u nixtieq ukoll nitlob nitolbok illi ikun hemm dibattitu fil-plenarja fuq din il kwistjoni taqbel mal-kollegi tiegħi li suġġeraw li għandu jkun hemm diskussjoni fil-plenarja, din hija l-pożizzjoni tal-ICR li qed nippreżenta għal dan il-kumitat bħala koordinatur tal-ICR. Inħoss li din il-kwistjoni hija importanti ħafna u kommenti uħor proċedurali huwa illi mux ma, rridux illi l-Ispanjoli jitkalmu taħt is-suġġetti Spanjoli u l-Grigi jitkalmu taħt suġġetti Grigi u daqshekk ħadd ma merrik fuq dan il-punt, fuq id-dibattitu tal-plenarja dan il-punt irridu nixduħ l-attenzjoni l-koordinaturi biex ikun hemm diskussjoni sħiħa. Dan nistgħu nagħmluh, dik mhix il-problema. Nistgħu nikkonkludu b'dak li għadni kemm ipproponejt il-Kummissjoni qabel. Grazzi, Sinjura President, Aħna nixtiequ nikkommentaw fuq l-evaluazzjoni tal-impatt fuq dan ir-rapport. Kwistjoni li semmit minn membru parlamentari tal-Estonja għad m'għandniex evaluazzjoni tal-impatt imma f'diġi fisma stabilixxejna user group li jagħti suġġerimenti lill-Kummissjoni minn organizzazzjoni mill-perspettiva tal-konsumaturi u huma kienu kommissjonaw studju jekk minix sejjer żball fil-2009 dwar debt discharge models differenti. Aħna l-esti li natukom dan l-studju. U xaqna najdu u koll aħna diġa semmejna li l-Kommissjoni nadit studju biex tevalwa kwistjonijiet ta' insolvenza privata. Imma tridu tifmu wkoll illi dazio insolutum din hija kwistjoni post kontratwali ta' wara l kontrat u mill-lat legali ħafna drabi dawn l-affarijiet iġu indirizzati fuq livell ta' stat membru. Dan huwa din hija wkoll ir-raġuni għalfejn se stat m'għandniex rapport dwar dazzjon solutu. Grazzi ta' din il-kjarifika għax kellna bżonna. Il-Kummissjoni ser tinformana għalhekk bil-miktub fuq il-punti li tqajmu u issa nistgħu inkomplu. Il-petizzjoni ħanwa miftuħa, ħannibatuha l-ikon juri u imkoll opinjonijiet u jkollna data sa meta jridu nirċevu l-opinjonijiet. Il-Kummissjoni nistednu li tweġibna bil-miktub u tal-konsumaturi ukoll jekk jogħġbok. Iva. Iva, din hija l-opinjoni ta' dan il-Kumitat. Grazzi tassew. U ittra lil Bank Ċentrali Ewropew. X'inhi d-data meta n nindeċiedu? on how we proceed, well, it's up to the Secretariat to proceed with every... Nħallu f'din il-Sekretarjat biex jistablixxi eh, id-data. Il-ġimgħa d stessa jibdew jaħdmu fuq il-punti <coughs> biex jibatu dawn it-talbit differenti. Taqblu li nibatu itra lill-Bank Ċentrali Ewropew? fuq dak l-aħħar punt jiena pjuttost ċettiku għandna nistennew l-opinjoni tal komitat Speċjali u l-miżuri li jittieħdu wara. Irridu najdu l dawn il-kumitati xed nistennew minn għandhom. U għanna nevitaw li nikbu t-tressa nibatu wara. Ejan ħallu li l-komitati jagħmlu xogħolhom u deċiżjonijiet wara. Jiena eh, pjuttost ċettiku. <laughs> Nista' niktiba jien stess lettra. Mela ħanamlu l-opinjonijiet tal-kumitati imbat wara nikkonsidraw jekk nibatux itra lill-Bank Ċentrali Ewropew. Taqbel Onorevoli Marjas. Tajjeb. My proposal, but I understand that the majority... Jiri xċin insisti fuq il-proposta tijaj imma naċċetta illi mux il-maġranza taqbel miħaj. Iva, nistaw nidiskutu fil-laqa tal-koordinaturi. Sewa, din daħalnija fil-minuti. Issa, ħnaddu għal punt numru 16 u għanna ħafna għedin tartwis għawnek. Fuq kustjoni tal-kaksa nova, dan il-lista sħiħa ta' banek u l-lista sħiħa ta' petizzjonijiet nishtiq nilqa l petizzjonanti illi vjaġġaw biex ġew fasna illum u l-ewwel nixtieq nati il-mikrofonu lil Jose Manuel Esteves Rodriguez li wkoll għandu PowerPoint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 Well. Jekk jogħġobkom, tistgħu tibdew? Buenas tardes a todos. Eh, gracias por recibirnos. Eh, queremos hacer una Il-war nofsna tajjeb għazzi tal-li l-għajtuna unek prezentazzjoni malaj malaj ta' xinu dan il-proġett u kif dan komerċalizzat. dawn l-isma preferenzjali huma prodott illi l-bank tal-Faddil u l-kumpaniji ibijaw għandna leġiżlazzjoni hawnhekk mill-1985 30 sena ilu l-affarijiet inbidlu minn dakinhar kellna lemma FID u kellna tibdilet ukoll fl-2007. Il-bank jikun fih numru ta' persuni, l-amministrazzjoni u dawn jiġġestjonaw il-bejħ ta' dawn il-prodotti. Kif jimbijaw dawn il-prodotti il-bank? Jgħid x'inhu l-prodott u kif għandu jimbih. Dawk li jkunu fl-amministrazzjoni jgħidu kif ħaj stabli dan il-prodottu kif ħaj jimbih u għan anke dokumenti mill-banek illi jajdu li ma jkunx hemm referenza għad data ta' skadenza. L-isma preferenza li m'għandhomx data ta' skadenza. Għanna wkoll hawnhekk illi l autorita nazzjonali hija konxja ta' dan il-prodott qed jippruvaw isaħħu il-bank billi jbiegħu dan it-tip ta' prodotti. Id-dokument tal-bank jgħid ukoll li huma jridu garanziji ta' kapital. Għanna dokument ieħor li jgħid li dawn ser jinbijaw lil ħafna persuni li kunu qed ifadlu u dan miktub btipa żgħira ħafna li hija legali. Fil-prospektus imbagħad għandek il-konsumaturi suppost jakkustaw dawn dan id-dokumenti m'għandek ħafna paġni twal diffiċli li wieħed interpretom. Il-konsumaturi jinfushom eh, diffiċli jifmuhom. Hawnhekk għandna formola li li jiena qas jintess ma nifhimha. Joħorġu bi proposti u l bank juża leġislazzjoni attwali u jużaw l-isem tal-gvern tal-Galizja. Daħseb li dan u koll huwa reat jintuża dan l-isem, miljun ruħ qed jiġu affettwati, ħafna kumpaniji kbar ukoll ġew affettwati. Anke l-partiti politiċi huma implikati. Kolla huma parti mill-awtoritajiet maniġerjali ta' dawn il-banek. U jippermettu li dan kollu iseħ. l-autoritajiet ta' regolazzjoni mamlu xejn. Il-gvern ta' Spanja, per eżempju, dawk li huma responsabbli resqu kol tibdiliet għal leġislazzjoni tal-ħadraba li għamlu kien fl-2012. U qed jaħarsu lejn quick claims, l-Ewropea taf x'qed jiġri, għandhom l-informazzjoni kollha, għamlu investigazzjonijiet, għandhom rapporti, iżda l-Unjoni Ewropea tippermetti illi illi l-istati membri jisirqu l-ċittadini tagħhom. Unek għana l f'Mejju tal-2012 29.71 miljon euro kienu fidejn il-holders dan nizel b'50% jekk iżżid l-entitajiet oħra għandek tnaqis ta' 60% anzi. L-awtorità tal-swieq ta' stokkijiet tajt li hawnhekk din hija problema ma' Spanja kollha. L-awtorità regolatorja tieħu sitt biex twieġeb għalhekk din ma tantxija entità li taħdem b'mod effiċjenti il-gvern ta' Spanja qed jgħidilna x'għandna nagħmlu. F'dak l-għandu x'jaqsam mal ma dawn it-tib ta' talbiet, ma dawn il-problemi. Imma diffiċli li wieħed jikseb din l-istatistika x'din tinbidel kuljum. Għandek ħafna sentenzi li nqataw ta' kuljum anke rati reġjonali. Iġifiri, bażikament għanna dawn is-sentenzi kollha differenti ma' Spanja kollha. Dan aħna narawh ta' kuljum. Il-banek jagħtu sentenzi jippruvaw inaqsu l-influenza li kollhom e, fil- fil-konsumaturi. 3000 sentenza inqatat fl-2014. Dawn is-sentenzi kollha huma favur dawk li huma affettwati. Bażikament 100% minnhom. Ir-raġunijiet li nataw huma li l-kontratti ma huma null void ma, ma, ma jistgħu jiġu aċċettati jew inkella li ma jkunx hemm konsens. Dan affajt ma stax noqgħod naqrahom kollha. tajtek erba' minuti u ilek sitt minuti u nofs. Mela, aħna nixtiequ illi dawn id-dokumenti jindbatu hawnhekk, għandna dokumenti ta' ħames snin ukoll jindbatu l kummissjoni dawn kollu ntbat, imma għandna artikli u direttivi illi mhux qed jimxu magħhom. l-artikli ta' supervizjoni tal-banek. Spanja tgħid tibat din l-informazzjoni kull 15-il ġurnata. Hemm dawk li jagħmlu evalwazzjonijiet indipendenti, imma aħna neħtieġu din it-tip ta' statistika. Għalhekk tista' tħares fejn l-arkivi, imma daqshekk. Grazzi, issa nixtieq nagħti l mikrofonu lil Sur Dominguez u lis Sur Gonzales, jekk jogħġbok. Mela, il-wara nofsinar it-tajjeb. know, call on għandi PowerPoint li ħana d-dija malajr. Passat, por favor. Sì, avanza. Eh, sì, no sé si... Eh, gracias, puedes pasar. Los datos son... Nistaw inkomplu bl-slides araw ftit l-informazzjoni min jista jirnexilu jara fuq l-screen, l-screen huwa l-botwis għall-interpreti qed nitkellmu fuq 1.8 biljuni ta' euros. Ġifiri l-ammont kollu tal-frodi ħafna nit li ġew affettwati ma nafux x'inhija sitwazzjoni bħalissa imma f'Galizja biss ġew affettwati ħafna nies. Dawn in-nies ingħataw dawn il ingħataw dan is-self Eh, minnar ma ġew spiegati lilhom l-reperkussjonijiet u l-konsekwenzi kollha. Ovvjament, hemm eh, ukoll il-kawżi tal-arbitraġġ, kawżi l-qorti mill-ewwel ta' frar 2014 kien hemm xi 800 miljun għatjon mm, ħafna informazzjoni, ma nafux eżattament kif situazzjoni edha palissa, imma naħsbu li xi 10,000 familja minn Galizja għadhom edin ibatu minn ħafna telf. Araw ftit l-ċifri. Il-Financial Unit għattejt li xi 8% għadhom ma ġewx irkubrati iktar minn 110 miljun ta' eh, euros Immaġinaw dawn xi fisser li ħafna familji. U dan seħ għax du żewġ banek bħala merger banek ġifiri eh, savings bank. Meta n-Nova Galizja dal-bank ġi mibjuħ bl-irkant, il-shareholders kolla saru parti mill-entità ġdida u meta n-nies li kellhom l-isħma u row li kienu tilfu ħafna flus, dawn għedu li se jkupraw flushom. Huwa minnu li kien hemm ċertu flus li ġew motija lura ma xar telef persuna li qatt maraw solt. Disa biljun ta' euro sirċevid di l-entità mħabba l-bailout. U ħalsu biss miljun. Sissa, sal-ġurnata tal-lum. Għalek taraw li jem differenza enormi araw kemm irċevaw benefiċċji f'sena waħda biss minn mindu inaqdu dawn iż-żewġ banek iktar minn 100 biljun ta' turnover. U wieħed jista' jifhem li il-pagamenti lejn minn kellhom dawk in-nies li kellu shareholders mis xi ħaġa ta' barra minn hawn. il kaxja Galizja ġdid, dan il-bank il-ġdid, qed eh, ikompli xogħol tiegħu bħala entità pubblika mela ammont ta' flus kien ekvivalenti għal tnaqis li kien hemm fis-settur tal-saħħa fi Spanja kollha. Ġifiri, dak kollu li ġara fil-Galizja għaxa darbit ikra. Għalhekk il-Gvern ta' Galizja beda eh, jagħmel l-istħarriġ tiegħu u fl-Ulju tal-2013 qed iġibu l-informazzjoni mill-FROB u talba kollettiva minn assoċjazzjoni ta' konsumaturi li dawn qed jitolbu li l-industrija tal-banek biex jaraw kif isibu l-kaptu biex in-nies li qed jonqoshom jirċivu flushom verament jirċivuhom. Kien hemm ukoll il-liġi tat-taxxa u kienem dawn ir-regoli iktar minn 3000 kontrat li ġew kanċellati imma kull sentenza fil-qorti sissa kienet favurtana. Iġifiri din turi li din kienet frodi organizzata bil-kompliċità tal-amministrazzjoni għadbaqa biljuni li iridu jiġu ritornati lil persuni li ħarġu dawn il-flus. Għalhekk aħna qed qed nitolbu li dawn il-familji kollha li ġew affettwata jerġgħu jirċievu flushom li n-nies li jorganizzaw dan il-frodi li jitresqu fil-qrati rridu l-awtoritajiet amministrattivi li jerfaw responsabiltajiet u japplikaw sanzjonijiet. Tista' tmur lura għal slide ta' qabel hekk jogħġbok? F'pajjiżna fil-Galissja, stat fi Spanja, is-sitwazzjoni ta' preferential bonds fi tliet snin ta' mobilizzazzjoni meta kien hemm il-gvern tal-IPP dejjem kienu jweduna li il-bonds kienu se jiġu il-flus tagħhom jirċevuhom in-nies li kienu ħarġuhom għalunna li sejħalsu kollox 100% ta' dawn il-preferential bonds. U din kienet parti mill-kampanja elettorali dawn il-wedit kollha. Imma kienu wedit firħa. Il qed naraw dawk in-nies li kienu fadlu l-flus tilfu kollox. Fejn huma dawk in-nies li organizzaw din il-frodi dan is-serq inkompetenza minnaħa tal-gvern ta' Spanja u l autoritajt ta' Galizja. Xi 60 eh, talba amministrativa għal iktar minn 20.000 euro saru ek għamu dawn it-talbiet u għaraw persuna ta' 82 sena li il-pulizija maħallawix titħol imma din baqet tissapporti baqet tistenna kienet qed titlob għad-dinjeta u għax ma bdiċ il-pulizija din irċefit multa. Din persuna tilfed ġida u soffrit imħabba l-miżuri li ħadu l-autoritajt fi Spanja. 50.000 ruħ oħra bħal din il-mana. 18 minn 18 il-kas kas wieħed bistressa il-qorti. L-affarijiet mhux sejrin so fil-renju ta' Spanja. Ħadd mu qed jerfa' responsabiltajiet. Jekk ikollok xi bank membru ta' bank wieħed biss intbat il-ħabs u raġuni differenti. In-nies li qegħdin jamlu rejati li jitresqu fil-qrati. Mux rejati zar, irridu l-nis il-Galizja eh, jirċivu ġustizja li ħakom. Grazzi ħafna, grazzi tal-li intom zammejtu mal-ħin, issa nistennaw il-risposta tal-Kummissjoni nishtiq nistiden is-Sur Grassman. Ek joġbok, kemm jista' jkun fil-qosor. Grazzi ħafna, Senjura President. Il-kumplament tal-ġurnata tajba jinsa niprofa nitkellem fil-qosor. Il-Kummissjoni ovvjament hija intiża ma' dawn il-preferential bonds fi Spanja. Taf kemm kienet mira l-problema nafu dwar l-impatt u l-konsekwenzi fuq eh, il-qada soċjali, il-qada finanzjara ta' daw kollha li kienu poġġew flusom f'dawn il-banek. Dawn huna verament problemi kbar għal persuni li huma affettwati b'mod dirett imma anke s-soċjetà kollha li qiegħda tagħmel dan is-segwi dawn l-affarijiet. Tieni punt tiegħi Inkwantu għal regolamenti Ewropej, Ewropej fl-Ewropa l-affarijiet nagħmluhom so. Oħni kwota sentenza l-artiklu 19 tnejn tal-MIFID fl-ewwel paragrafu nsibu li l-istati membri meta jkunu qed jagħmlu servizzi ta' investiment li jridu jaġixxu b'mod onest b'mod ċira u mod professjonali għall-interess tal-klijenti tagħhom. Din hija ħaġa eh, ċara il-prinċipju li nsibu bħala l-qofol fil-leġiżlazzjoni tal-Ewropa. Din mifit fuq dan titkellem ta' l-istati membri kollha u Spanja implementat dan kollu. Ovvjament, eh, l-indikazzjoniet li għanna kbar li dan il-bejħ ta' bonds ma sarx b'mod onest u fl-interess, eh, fl-ħajja l-interess ta' ċittadini. Iġifiri, aħna qed nassumu jedunna, jiena ma nistax inkun ċert fuq dan imma jgħidulna li l-liġi inkisret, inkisret mod gravi. Ma dan mhux qed isir imħabba li m'hemmx regoli tajbin Ewropa imma xed jinkisru l-liġijiet nazzjonali. U peress li din il-problema hija serja ħafna, smajna u rajna, MOU li tissipula il-programm tal-assistenza finanzjarja bejn l-2012-2013 għal Spanja li suppost iktar proteġiet il-konsumatur f'dan ir-rigward kienem ġiet introdotta obbliga ġi introdotta obbligazzjoni oħra għal Spanja għal dawk in non qualified retail clients u dan ukoll sar. Imma qed nitkellmu fuq il-liġi 24 tal-2012. Ġifri prodotti bankarji pal dawn ma setawx jimbijaw għal il klienti Imma ovvjament <laughs> il-problemi li kien hemm qabel eh, m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' din ir-regola li daħlet fis-seħ fil-2012. Il-problema, il-problema b'xi mod jew ieħor kienet limitata mħabba li kien ħafna każijiet il-qorti, ħafna ċittadini rikorru il-qorti biex iġibu id-drittijiet tagħhom. U qalu li meta sarilhom il-bejħ ta' dawn il-preferential shares ma kienux ġew informati kif suppost. U għandhom id-dritt għal kumpens. Din ġifiri inkwantu għall ewwel skema ta' preferential bonds. sistema ta' arbitraċ kbira bdiet u ħafna iktar ċittadini, anzi, dawk li kienu xtraw dawn il-preferential bonds setaw jirrikorru u jamlu talba tagħhom għal kumpens. L-informazzjoni li rċevejna dan l-aħħar xi 50% ta' shareholders tal-preferential bonds rċevew il-flusom lura dawn skont l-autoritajt ta' Spanja. U id-deposit guarantee scheme, schemes kienet qed tixtri i għal xi żewġ biljuni ta' euro dawn il-preferential shares tagħmel tajjeb għalihom. Imma iktar u iktar f'dawk il-banet fejn kien hemm fejn ma kienx hemm suq eh, għal dan ġifieri Eh, f'Galizja daw inxtraw imma f'reġuni oħra le. Iġifiri, għal-kem qed ngħidu li l-problema ġiet limitata, l-problema għadha teżisti. U għal-fejn il-problema għadha hemm irrid ngħid li mhux il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tati dawk id-drittijiet fejn kienem ksur ta' dawn id-drittijiet. L-autorit ta' Spenja huma responsabli il-nies ta' Galizja aħna għom li jkomplu bl arbitraċ u jmorru fil-qrati. Grazzi ħafna. U bekk nista' niftaħ id-dibattitu. Is-sur Marija, sissa inti tal-ewwel fidejk. Grazzi, Signora President. edin niddiskutu għal darboħra suġġett jaħraq li ma jfetwax biex biss il-Spanja għax il-banek ilom jużaw dawn il-prassi, dawn il eh, jamlu dan il-xol illegali kullimkien u jinkoraġixxu il-klienti tagħhom biex jixtru prodotti komplikatissimi prodotti finanzjarji. Naraw l-affarijiet, dawn l-affarijiet saru kullimkien l-Ewropa. U dawn huma l-affarijiet li aħna fil-Parlament Ewropew rridu niddiskutu. Peress li il-Kummissjoni għada kemm informatna li imħabba l-mifit il-linji gwida eh, u ma stretti ħafna dak li hu beħ ta' prodotti finanzjarji, minn mindu daħlet fis-set seħħ u l-klawżoli ukoll imħabba il-MOU ukoll dan kollu jurina li il-protezzjoni tal-konsumaturi ta' qabel fi Spanja kienet inqas minn tajba. Għalek, insaqsi, il-Kommissjoni daħlet fil-possibilità u rat jekk Spanja kienieċ qed tikser il- regoli il-liġi Ewropea? Għax hawnhekk m'għandniex talba ċivili, każ ċivili, il-mistoqsija tal-Parlament Ewropew hija il-liġi Ewropea qed tiġi implementata kif suppost? It-trasposizzjoni tagħha hija tajba qed tiġi implementata fil-prattika b'mod tajjeb? Jekk le, hemm responsabilta wkoll tal-Bank Ċentrali Ewropew u dak ċentrali wkoll ta' Spanja għax il-kontra li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħhom tal-Banek Ċentrali anki wkoll xi ministri tal-gvernijiet ta' Spanja. Għalhekk jekk l-infurzar ma sarx so, il-Komissjoni Ewropea missa ila li ħadet passi biex tagħmel proċedura ta' ksur. U jekk kien sentenza tal-qorti tal-ġustizzja fej kienet sabet il-Spanja ħatja, kien eh, dan jgħin fl-argument lil-nies. Eh, mbagħad ma ninsewx, l-ombudsman fuq eh, il-punti li inti semmejt il-fat li ħafna nies fi Spanja rċevow il-flusom lura, din, din aħbar tajba. Eh, Fil-Greċja, persuni li kienu ħadu self anki eh, bil-Swiss Franks, dawn tilfu miljoni u se nirċievu rapporti fuq dwar dan, sinjura. Hemm bżonn li nkomplu nikkonsultaw il-komitati responsabbli għal dan, hemm bżonn ukoll li naraw ikun xem risposta mill-Komissjoni Ewropea. Forsi l-Komissjoni tibatinna um, itra nishtin nkun naf jekk il-Kummissjoni għamliet monitoraċ tal-implementazzjoni kif kienu xira tal-liġi fi Spanja. L-ICR tisampatizza mal-petizjonanti u hemm bżonn nipproteġuhom dawk u dawk li u kol til-fudjaru imħabba il-problemi tal-self. Grazzi. Senjor Maria, no, no sea hecho una aplicación correcta normativa comunitaria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 kapital kellu jiġi miġbur mill-istituzzjonijiet finanzjarji fi Spanja. U kienem ħafna nies li kienu vitmi ta' dawn il-titoli preferenziali. Kienu konsumaturi żgħar ta' prodotti finanzjarji. U dawn in-nies laqas kienu firmaw il-kwestjonarju laqas ġew mutija l-informazzjoni. Nis illi ma kellhom l-ebda għarfin klassiku, eh, arfin finanzjarju. Il-CNMV fl-2010 talbet l istituzjoniet eh, iħarsu lejn il- din il-kondotta ħazina f'dan il-beħ u ma għarfu illi kienem xi eh, ksur. U għadastant kienu propju l-banek spanjoli illi provaw jerġaw jiġbru kapital spanjol kem jista' jkun u dana ifisser eh, li kellhom ftit risorsi possibbli disponibli setaw jihdu l vije legali skont il-liġi fiskali eh, spanjola illi daħlet daħal l-gvern jew inkella b'dikrit eh, b'dibattitu fil-parlament. U pratikament <clears throat> kien ikun hemm f'dan il-kas kien, kien jiġri herkat kbir fuq il-dejn eżistenti. U għal daqstant, n-nis li ma setawx ikollhom aċċess għal rikorsi legali. Għandu jkollhom id-dritt li jirkupraw id-dejn li tilfu mħabba dan il-herkat. Hemm liġu koll 2059 illi tikkastiga l-abużi finanzjari u għacħar li kienem frodi kbira u s-situazzjoni jemżon tiġi mistarza diġa ħafna autoritajiet ġudizzjari eh, ħadu interess fija, pero ħafna minn dawn il-vitmi ma eh, ġewx imħalsa, ma rċevew lebda ħlas u għal daqstan taħna li torbu l-istituzzjoniet li għamdu rapportu li jgħalqu l-investigazzjoni taħħom fuq dan il-kustjoniet. Ma tem punt L-organizzazzjonijiet kollettivi mhumiex qed nesċinom e, jinaqdu u mħabba fekk il-każijiet huma kważi kollha każijiet individwali Grazie ħafna. E signora Sendra. Grazie, President. Hawnhekk intqalu ħafna affarijiet, jien naħseb li l petizjonanti spjegaw x'inhi s-sitwazzjoni. Għalija <coughs> l-ewwel net nista' li hawnhekk <coughs> kien frodi ġeneralizzata u l-gvern għala għajneħ. <coughs> Il-banek ħadu flus minnant il-persuni li kienu ilom ifadlu ħajitom kolla u dan huwa serq. Lampanti, il-gvern qed juża il-politik, il-pulizija biex jikkriminalizza dawn il-vittmi. Rajna li mumma l-persuni affettwati. Pratikament, dawk il-kriminali qed jiġu protetti, il-grupp tagħna gwe NGL inħossu illi hija responsabilità tagħna il-kumitat illi nħallu l-investigazzjoni miftuħa u niżguraw illi il-Kummissjoni u l-Parlament <coughs> joħolqu l-istrumenti biex in-nies jirċevu lura l-flus illi serqulhom biex jikastigaw il-banek jiċaraw il-possibilità, il-responsabilità, u ma importanti u koll li nizguraw li maġa xieġri dan. Bek ti permettu li mistoqsija il kommissjoni X'se tagħmlu intkom? X'azzjoni se tieħu l-Kommissjoni? Meta wieħed qis illi wara kollox kien hemm kooperazzjoni mal-gvern biex toħloq din is-sitwazzjoni. Il-kelima li tmiss. Grazie, grazie petizjonanti. Grazie tal ġejtu għaw fil-komitat. E, titoli preferenziali għal kustjoni komplikata ħafna. Pero nishtiq nfakkar li sul kariton Aħna jmisna ħad nazzjoni ħafna qabel. Meta ġew prezentati miżuri differenti. U fl-opinjoni tiegħi kienet il-gvern tal-Galizja illi uh, fetħu miżura li kienet libera u iż-żewġ terzi eh, irnexxilhom jieħdu lura l-flus tagħhom. dana ġara fortunatament. Il... U, u fi, 13 ta' april tal-2013 kena 13 il-petizjonant. U issa enna erġajna petizjonanti oħrajn. U ma tam il-proċedura tar arbitraġ Ħafna nis eh, nwom oħrajn le, fil-gvern ta' Galizja u l-gvernijiet l-oħrajn. U l-qrati fil-qrati eh, kienem formuli u ġranet ta' informazzjoni. Informazzjoni għal trasparenza. Jena nifem. Jena avokat u tabib, ma din hija kompetenza tal-Kummissjoni. Imma huma jistgħu jgħidu jekk il-liġi tal-komunità qed tiġi miksura jew le. Imma din hija sitwazzjoni nazzjonali, għandna kompetenza nazzjonali u naħseb li għal-gvern dan il-prinċipju ġi implementat fl-interess tal-klient. Imma naħseb illi hawnhekk nistaw najdu li din il-kompetenza miex Ewropea ma nazjonali. Issa ma nistax naċċettaw iktar kellima, inti l-aħħar kellim Peter fuq dan il pontax eh, din nofsi għatart. Għandi mistoqsija sempliċi. in referenza għal Lehman Brothers fil-fat fakritni li il-banek jafu perfettament xinu ma jamlu. Pero kienem ħafna ksur anki fil-Germania minnaħa tal-banek. U fil-fat rajna li ma kienux jafu xinu qed jiġri. U s-surta il-persuna komuni ġi eh, ċarat ħafna situazzjonijiet u l-mistoqsija li għandi għal komissjoni hija eh, mistoqsija li titkompli mis-Sinjora Ergut. il komissjoni taħseb illi id-direttivi tal-Unjoni Ewropea ġew miksura jew le. U din hija kwistjoni importanti ħafna għal-Kumitat. U it-tieni aħna nafu illi l-istati membri għandhom anki marżni għal manuvra u kien hemm ksur ta' leġislazzjoni eh, eżistenti tal-Unjoni Ewropea. Mela, bekk nar u issa l-lista ta' kellima, u nisimaw minnant il-petizjonanti issa. provaw titkelmu fil-qosra ħafna. Ek jista' jkun minuta. Mela, l-Komissjoni Ewropea fl-artikolu 4 u 17 tal-MIFID jina temmek f'dak il-regolament, skużani, fil-122 u 23 tal-TFU e titkellem fuq il-kontroll u il-monitoraċ e- emmek eh, miktub mhux qed jirregolamentaw is-suq imma qed jiridu jaraw jekk ir-regoli mhux rispettati. Jekk hemm problema hemm l-awdituri li għandhom jistħarġu f'sitwazzjoni mhux biss il-gvern Spanjol hawnhekk imma anki gvernijiet oħra. Edin e, jimxu kontra l-Europa u anki grupp ta' investituri anki fi Spanja. U l-argumenti li qed jużaw huma qed jippruvaw jifrodaw mhux biss il-konsumaturi fil-Spanja ma anki fl-Ewropa. E, u sur Almunja uh, jaf u għandu x'jaqsam madar. Aħna e, ċittadini e, u nafu li dawn il-prodotti u sa għal-orti eh, tirsolvi dawn il-kwestjoniet. U dan huwa dak li qed nitolbu. Mela fil-qosar ħafna. Grazzi. Kienem. Kienem kienem eluf ta' elementi li ġew mibawta lil rati Għal daqstan din il-petizjoni għanna nħalwa miftuħa? Għalix, dawn il-fro, dawn il-nis li dawn il kriminali mandomx jibqaw minar kastik. U eh, u ċittadini għandhom assolutament illi kollom flusom lura, nkellem il-fiduċa mitlufa kompletament. U soluzzjoni għandha tkun illi minnaw ninsibu soluzzjoni biex nisorvaw problemi għal kulħadd. Anki jekk għandha tkun kas b'kas u hemm eluf ta' persuni fil-Galizja u miljuni fl-Ispanja illi ma jistawx jirkupraw it-tfaddil tagħhom l-appoċ li rċevejna mill-PP, mill-IPP, testa taraw mill-slides li kien hemm sanzjonijiet amministrativi, pero fil-fatt ma kienx hemm appoġġ għall-familji rajna illi kien hemm disa każijiet f'Pontevedra fit tetin ta' xar u kienem kas li reġa' marlura lejn l-Orti għaliex kien hemm mara illi kien qed titkellem eh, eh, biex tiddefendi drittijiet tagħha eh, ta' arrestawa għaliex qabżet il-linja tal-pulizija. Jiena, grazzi ħafna, jiena għandi diffikultà nikkonkludi hawnhekk. Jiena x'nixtieq nagħmel? Nixtieq nirreferja lura lejn il-koordinaturi biex jiddiskutu kif nimxu l-qoddim. Issa għandna l-informazzjoni kollha li tawna l-petizjonanti, l-kommissjoni u nafu wkoll illi l-Banek Ċentrali Nazzjonali li huma indipendenti. U dan jfisser illi għandhom lok, għandhom ftit lok, aħna għandna ftit lok għal manuvra. U nistaw għal daqstant niddeċidu fost il-koordinaturi biex niddeċidu kif nistaw nimxu l-qoddim. Lebda kollega ma propona kif nistaw nimxu. Solidat. jiena naf li l-leġislazzjoni Ewropea hija miksura u m'hemm l-ebda inizjattiva hawnhekk ma teħdet l-ebda inizjattiva. Inti kommissjoni anke inti għaraft li kien hemm ksur ta' leġislazzjoni Ewropea minnaħa ta' Spanja. Dan huwa ċar, din hija realtà għal eluf ta' persuni li qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Allora xi ħaġa bil forsi rridu nagħmluha. Għandna bżonn ta' rapporti minn għadha kommissjoni, komitati, u għanna bżonnu dawn il-rapporti minn il-komitati differenti tal-parlament. Nistaw nikdbu ittra u nitolbu iktar informazzjoni, nistaw naġiċu, pero dina miex proposta. Lebda eh, kollega ma talab biex nżomu miftuħa. Jena et eh, eh, nimmaġina li tridu tħallu miftuħa. President, biex ninformaw il-Kumitat Ekon għalli qed dibattitu, qed jagħmel dibattitu biex jagħmel emenda tal-istrumenti finanzjari. U dawn nixtiequ niproponu illi Naraw kif se nistgħu nimxu qudiem. Nibastu din il-lettra l-Kommissjoni, e- e jekk il-liġi Ewropea ġietx miksura jew le. U nitfa' nistgħu nagħtuhom anki taqsira qasira. Qed nara li l-Kummissjoni qiegħda taqbel. U barra minn hekk din id-diskussjoni għamluha fost il-koordinaturi u mbagħad nibatuha lill-ekon għax li kon għandhom jikonsidrawhom dawn il-fatti il fatti li aħna kellna 40 u mbagħad 30 u kol 70 petizzjonant fuq dan is-suġġett. Irridu assolutament il-tassib tal-ċittadini irridu naħduhom bis-serjetà. U dan nista' niproponijulkom lilkom. <clears throat> allora inħalluha miftuħa? għandu jkollna rapport mill-Kumitat Ekon. U nistaw nibatu anki dokumenti l-Kummissjoni. Hawnhekk minnaħa tal-ċittadini. Nistaw nagħmlu kif proponejt. <clears throat> u naturalment fuq il-mistoqsija speċifika aħna wkoll nistaw nistaqsu l-informazzjoni kollha li tista' tatina l-Kummissjoni bla dubju Però il diskussjoni fuq kif nista nimxu l-qoddim eh, nġibu iex fuq il-konferenza tal-presidenzi jew le, <clears throat> nistaw niddiskutuha mal-koordinaturi. Aħna għanna għedin eh, eh, għanna dewmin aktar minn nofsija għonek fil-laqatana ma nistawx nisimaw kek ma tifmu, kek ma xistrux il-mikrofonu. Grazzi. Jena nishtiq li kunem rapport mill-ECB u mill-IMF. Għaxanki u ma jafu x-dokumenti għanda Spanja. Għanna analizzawa kolla dan il-dokumenti u naraw jekk il-banek u miex qed inaqsu l-kapital. Bla dubju kienet frodi kbira. Mittax persuna li kellhom jgħaddu mill-arbitrazzjon, arbitraċ, eh, però u importanti, però dan miex fil-kompetenza tagħna u f'din l-istituzzjoni. Allora, niproponi il kif nistaw nimxu, għet nara li ħafna kollegi għedin jaqblu u hekk se nagħmlu. Grazzi ħafna. U issa rridu għaddu għal punt li jmiss. Inkara qatt nasnaslu għattarf. naslu għat-tarf. Mela, l-punt numru 17. Fu eh, żbalji u nuqqasijiet seri fl-istima tal-impatt ambientali għas tal-lent fil propost proposta minn Mavro Vuonu grammatiku. Unati il-mikrofonu li l-petizjonanti. U l-istur Kirjakos Kikos u Dimitrios Damaskos inti jom zewċ eh, minuti kull wieħed, mux iktar minn zewċ minuti. Thank you, Madam Chair. I will speak Greek in my mother language. Um,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 għal eh, li tħassret din iż-żjara. Iż-żjara seħħet fit-12 ta' Settembru tal-2013 u swiet 20.000 euro. ċanna qoddimna? Għanna qoddimna rapport, rapport qoddim il-Kumitat, u intalab li il-Gvern Grik isegwi il-rakkomandazzjonijiet. Lebda minn dawn il-landfills, ma huma skont leġislazzjoni Ewropea minkejja l-fatt il finanzjament ġi mill-fond ta' koeżjoni u fondi oħra Ewropej. Għalhekk iva hawn dawn in-nuqqasijiet kollha u dan il-ksur tal-liġijiet L-aġitazzjoni hija ċara għandna l-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-Kummissjoni Ewropea hija obbligata li ma tiffinanzjax proġetti illi jiksru il-leġislazzjoni ambientali Ewropea. Din hija kwistjoni politika u finanzjarja. Għalhekk <coughs> irridu nħarsu wkoll lejn l-interessi komuni bħal Napli per eżempju fejn kienet <coughs> involuta il-mafja fil-ġestjoni tal-mizbliet mhux biss f'Napli, dan kien ukoll fit-tramuntana tal-Italja. Issa fuq l-slajd tagħkom tistaw taraw il-lex spettur ambientali tal-Greċja illi kien ħejja rapport. Issa, sfortunatament, il-ħatra tiegħu spiċċat U qed nistennew minn ħajħu postot nistennew tweġiba minn Ministeru fil-Greċja u nixtieq nkunu nafu għalfejn din il-persuna tilfet il-kariga tagħha minkejja illi dan kien persuna eżemplari, mentri persuni oħra li taw konsens għal dan il-proġetti, dawn il-persuni xorta zammew il-karigi tagħhom. Dawn kienu responsabbli għal biex joħorġu licenzi għal landfills fi grammatiku. Għalek, aħna tlabna li kunem sampling, din kienet rakkomandazzjoni mill komitat Peti u koll. Mela, jina tajt il-mikrofonu koll il-kollega tijak. Mela, ħankompli fejn waqaf il-kollega tiegħi. Dak li għandna qudiemna issa ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea u aħna infatti il-Kummissjoni Ewropea ipparteċipat f'dan il-ksur tal-liġi Ewropea. U anke ma' uffiċjali tal-Gvern Griku ukoll li approvaw dan il-ksur u dawn in-noqqasijiet fuq leġislazzjoni ambientali Griga u Ewropea. Din hija wkoll kwistjoni finanzjarja li kien hemm overpricing sfrenat u nixtieq li nirreferikum għad deċizjoni 22 tal-2012 li deċizjoni ta' orta tal-awdituri li tagħtikom l-informazzjoni kollha meħtieġa. Il-qorti tal-awdituri qed titlob li l-Kummissjoni Ewropea tagħti spjegazzjoni dwar kif intlaħqet din id-deċiżjoni f'numru ta' pajjiżi inkluż il-Greċja u kif kien possibbli li l-Kummissjoni ma tosservax ir-regoli u tikser u tapprova l-ksur ta' regoli f'dan il-proġetti. Kien hemm ukoll kwistjoni ta' overpricing u anke direttiva 2098 artiklu 4 dan il-proġett huwa għasid darbit ikbar mill mid-daqs legali. Fuq is-slajd qed taraw qudiemkom it-tajn, it-tajn li jibda li ħireġ minn dan il-proġett u jispiċċa fil-bajja ta' Evja immaġina ftit id-dizastru ambientali li qed iħalli da murah. Dan kien jumejn wara illi l-ispetturi ta' investigazzjoni żaru dan is-sit. Mela, issa nixtieq nindrizza lill-Kummissjoni u nitlobhom nitlob lil l-marreb l-sur konjotis biex jintervjeni. Iva, nixtieq niċċara xi ħaġa nitlab namel komment ġenerali għabbaż ta' rakkomandazzjoni ta'kom imma naf li ma nixħin għalek għan nitkellem bis fuq il-petizzjoni. Mela biex ma nirrepetix dak li diġà ntqal fil komitati preċedenti, il-Kummissjoni kemm il-darba qalet il-kwistjoni ta' lok, il kustjoni ta' postijiet ta' dawn il-proġetti ta' landfills u l-ħtieġa li jkun hemm dawn il-proġetti u kemm hemm bżonn ta' proġetti Din hija kwistjoni ta' kwistjoni nazzjonali, issa fir-reġjun tal-vantattika. Lan huwa li fil landfill tingħalaq Amerika jista' jkun. U il-ġestjoni tal-miżbliet fatika, inkluż il-proġett fi grammatiku, dan ir-reġjun għandu jkun ibbażat fuq ir-riċiklaġġ u il-miżbliet, daqs l-miżbliet għandhom jitnaqsu. Għalhekk hawnhekk kanu sitwazzjoni fejn il-pjan preċedenti kien qed identifika erba' siti, wieħed minnhom grammatiku. L-awtoritajiet reġjonali talbu illi dan jinbidel u jiġi kkanċellat. Għalhekk ma nafx jekk il-miżbla ta' grammatiku u x'ta tkun parti mis-soluzzjoni dan jitħalla fidejn l-Istat Membru, l-Greċja, biex jiddeċiedu. Nixtieq ngħid ħaġa fil-qosor dwar xi ħaġa li seħħet wara il- wara iż-żjara ġbirta informazzjoni fejn rajna illi il-Greċja war li konsidraw il-professjonalità teknika u u zjara ġbirta informazzjoni ma kienx hemm raġuni għalfejn il-proġett m'għandux jitkompla. kompla. Dinket id-deċiżjoni li ħassew li ma hemmx problema. <coughs> il-Kummissjoni palissa miex qed tidentifika ksur anke jekk il-proġett Grammatiku jibqa' dej għaliex trid tirrispetta n-numru ta' kriterji ta' kwalità ibbażati fil-leġiżlazzjoni Ewropea. Kif għadna kemm il-darba fis-snin preċedenti jekk il-proġett ta' grammatiku jibda jaħdem u jekk ikun hemm problemi ta' ippjanar ħażin Mela, ovvjament li kummissjoni se tieħu azzjoni, azzjoni bħalma għamilna f'biżbli oħra li ser jiġu id-diskuta li se jiġu diskussi hawnhekk ukoll. Grazzi mill-Greċja għanna fostna u koll l-onorevoli Sarjanopoulos. Le? Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, κάποιο, κάποιο λάθος έχει γίνει, δεν Jekk joġbok, jista' jkun li hemm żball. Jiddispjaċini tajt il-President, m'għandix ismek. M'għandix l-isem tal-persuna li hija responsabbli għal dawn l-autoritajiet reġjonali. L-isem li għandi jiena huwa differenti u diffiċli ħafna biex nippronunzjah. Jekk joġbok. Oh, Λοιπόν, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συμμετοχή... Signora President, Signori, għana din għawnek għoddimkom, għoddim l-Komitat tal-Petizzjonijiet u dan jatina l-opportunità li nippreżentaw l-sforzi li jilna namlu matul dawn l-ħar sitt xhur biex insolvu din il-problema serja għal-reġjun ta' Lattika rujla għaddeja 20 sena. Minħabba soluzzjonijiet inaffiċjenti li jintazlu fil-passat. U aħna unek eddin f'sitwazzjoni kritika ħafna. L-autorità reġjonali ma tantx għandha ċans li tikkoreġi l zbali li saru fil-passat u li timplementa l-aħjar soluzzjonijiet biex istituzzjoni fil-Greċja tkun skont il-prassi ambientali u leġislazzjoni u biex ikon ekonomija ċirkulari u kemm jista' jkun bla skart. L-awtoritajiet wedu li ser jiblu il-mentalità tal-ġestjoni tal-skart fil-Greċja u biex ikun hemm aktar ġestjoni sostenibbli tal skart Kif tafu aħna għaddejjin minn kriżi finanzjarja li ħolqot anke kriżi umanitarja fil-Greċja. Dan il-kuntest ir-reġjun tal-Attika ser ikollu jimplementa dawn l-anijiet irridu ntejbu l-ġestjoni tal istikaġi tu hemm innovazzjoni fuq ir-riċiklaġġ u rridu innaqsu wkoll l-użu ta' l-antfil sanitarji. Irridu nqajmu aktar kuxjenza fost ċittadini tagħna fuq il-ġestjoni tal istikaġi biex innaqsu wkoll l-ammont ta' skart li jkun imħallat. Irridu anke naħdmu mal-komunità xjentifika u ntejbu l monitorat xogħol l-kontroll. Aħna l-ewwel pass li ħadna kien illi ħadna li batna itra lil dawk kollha ferġu trattika biex tittieħed azzjoni eh, lejn dawn l-anijiet. It-tieni pass kien illi ikun hemm sospensjoni u li tiġi kkanċellata it-tender għal erba faċilitajiet ta' mm, ta' skart imħallat li kien se jsir permezz ta' sħobija bejn il-pubbliku bejn il-gvern u l-privat. Imbagħad konferenza internazzjonali fuq il-ġestjoni ta' skart fi frar. Imbagħad ippubblikajna template għal municipalitajiet biex huma jkunu jistgħu jużawha fit-tfassil tal-pjanijiet ta' ġisni tal-iskart tagħhom. L-awtoritajiet reġjonali tal-Attika qegħdin jaħdmu mal-Gvern u mal-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet reġjonali u anke l-assoċjazzjonijiet l-oħra. Minuta jekk jogħġbok, Sinur President, anke l-komunità xjentifika toħloq sistema ġdida ta' ġestjoni tal-iskart li għandha tkun f'saħħitha kemm legalment u ambjentalment u li tissalvagwardja wkoll in-natura pubblika ta' dan il-punt. Dan huwa punt importanti ħafna. Din il-filosofija l-ġdida se ssir permezz ta' pjan reġjonali tal-iskart ġdid. Kif tafu, s soċieta lokali kienet kontra dan il-proġett. Ir-reġjun tal-Attika kienu jafu l-ilmenti tal-residenti fuq il-problemi tal-evoluzzjoni tal-impatt u r-riżultat tiegħu u maħadu l-ebda azzjoni. Isra awtoritajiet reġjonali ġodda irrevedew dawn ir-riżultati kollha u qed jippruvaw naraw jekk hemmx nuqqasijiet tekniċi u fil-livell ta' l-istima tal-impatt ambjentali. Ir-riżultati inizjali tagħna juru li dan huwa li dan huwa fil-fatt veru minkejja il-fat li għanna zewġ sentenzi mill-orti grega, dan is-sentenzi xorta jippermettu li jisir il-proġett u minkejja l-fatt illi hemm ukoll sentenza fuq pozittiva fuq li jitkompla dan il-proġett, l-awtoritajiet reġjonali ġodda ta' Attika qegħdin jirrevedu dan il-proġett. Aħna rridu nirrevedu dan il istimu tal-impatt ambjentali u anke l ispeċifikazzjonijiet tekniċi lan li nagħmlu dan huwa sabiex ikun hemm integrazzjoni ta' din il-landfill għal ġestjoni ambjentali u anke fuq il-leġislazzjoni ambientali. Mela, issa ħan konkludi aħna ser nitolbu xjentisti indipendenti li joħorġu bi studio biex juru jekk hemmx tniġġis fl-ilma tal-pjan u l-ilma tal-wiċċ. Jekk dan ikun il-każ l-awtoritajiet jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiġġieldu din il-problema. U biex il-proġett ikun f'konformità ma' leġislazzjoni ambientali Ewropea. Din hija differenza kbira bejn l-awtoritajiet reġjonali attwali u dawk preċedenti aħna nandana u għalli nżommu l wadiet tagħna, wadiet li tajna qabel l-elezzjoni u aħna mhux ser nibqgħu aħna se nwaqfu il-proġett ta' Grammatikos. Ġifiri l-autoritajiet reġjonali, is-soċjetà ċivili, l municipalitajiet jridu jħadmu kollha flimkien biex insibu model ġdejt għal ġestjoni tal-iskart li se tkun saħħita finanzjarjament u ambjentalment u biex nużaw il-faċilitajiet li għanna minna għamna ħsar l-ambjent. Aħna maħnix se nippermettu attivitajiet li jistaw ipoġġu f'periklu s-saħħa tal-pubbliku u l-ambjent l-aħħar sentenza tiegħi għansen nippruvaw nimplementaw din il-mentalità ċida tagħna ekoloġika u fuq ġestjoni tal-iskart aktar favur l-ambjent. Billi nitalmu mill-falliment tal-proġett ta' grammatiko u ta' fili. Dik suppost l-ħar sentenza tiegħek għalet il-President bil-Grik. Mela,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 Nispera ma bdejċ l-arloġ diġa, jgħid il-petizjonant. Sadio Okay, okay. The, the, to clarify is that the first and the second item, item 17 and 8. Mela, 17 u 18. Anna Mavrodis Voridis u mbagħad għandna ta' fili wkoll u mbagħad naddu għal ta' warajja. Jiena dak li għandi l illum li naħdmu b'dan il-mod. Naħdmu ngħaddu issa għal petizzjoni wieħed seba' wieħed u 2887 taħt numru 18. Nati il-mikrofonu lura lil l-sur Gikas u s-sur Damaskos και οι άνθρωποι από τη Φιλίππου πρέπει να μιλήσουν. Έχουν και αυτοί πέντε λεπτά. Έχουν έρθει από Ελλάδα. Iżda, Sinjura President, hawn xi persuni minn fili li jixtiequ jieħdu l-mikrofonu li ġew mill-Greċja. Il-Greċja, il-Segretarjat ħejjew dan din il-lista. Jiena nixtieq nagħti l-10 minuti tiegħi lil dawk li ġew minn filip. Okay, so the first petition is the one that I mentioned, 1710. Mela l-ewwel ħanaddu għal wieħed seba' wieħed zero imbagħad tnejn tmien tminja seba. Sinjura Christanti Antonaropoulou. Iva, tista' tibda. Ευρωβουλευτές, συμμετέχοντας στη σημερινή συνεδρία της Μέλα, ονορεύολε membri tal Parlament Ewropew u uh, ta' onura li hija li nressa l-opinjoni ta' residenti ta' fili f'dan il-komitat. Nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal kwistjoni importanti li għandha tiġi ikkonsidrata fuq kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed fuq din is-sitwazzjoni tal-periklu eh, f'dan ir reġjun wara 50 sena minn meta ilha miftuħa din il-misbla. Aħna għandna talba ċara li din hija li din għandha tiġi imposta fuq l-istat Grik. Irridu nalqu immedjatament il-mizbla fili. Inkluż il-faċilitajiet kollha li imbnew minn snin 60. U wara li tinala il mizbla irsi jkollna sistema alternattiva tal-ġisuni tal-riskju bbażata fuq ir-riċiklaġġ u li tiġi kontrata minn soċjetà ċivili. Intom rajtu u anke xammejtu fi żjara tagħkom f'din iż-żona il- għada ambientali minħabba din il-mizbla l-kumitat tagħkom stess qal li dan huwa li dan wassal għal ħafna sofferenzi ambientali li se ħalli impat fuq it ġenerazzjonijiet li se jkunu għedin jgħixu f'din iż-żona sakemm ma neħdux azzjoni immedjata. Tistgħu taraw bajnejkom fid-deċiżjoni tagħkom stess nistgħu nitolbu l-Parlament Ewropew il kummissjoni l-istituzzjonijiet kollha Ewropej biex jizguraw li jkun hemm evalwazzjoni indipendenti fuq l-aspetti ambientali u ekonomiċi relatati ma' din il-mizbla. Għaddew 18 il-xar minn din iż-żjara u aħna qegħdin naħsbu għalfejn ma mhux diġà ittieħdet azzjoni biex jitwaqqaf dan ir-reat reat li jisseħ kontra il-residenti ta' fili u biex intemmu dawn l-effetti li jistaw ma kunux nistaw nerġawhom lura. Qed naraw illi għandna sitwazzjoni għar. Kien hemm rakkomandazzjoni mill-Kumitat Peti biex jiġi organizzat studju ekoloġiku dan ma sarx bil-kontra iċ-ċittadini li resqu din it-talba l ministru tas-Saħħa ma tantx intlaqgħu tajjeb mill-awtoritajiet Griegi. Nixtieq ninformakom li aħna batna itra il-Ministru tas-Saħħa referenza 24 43 18 qed jgħidu li din l-evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq data xjentifika u dan l-istudju ma jistax isir għabbażi ta' talba ta' persuni li ma jkunu speċjalizzati biex jagħmlu dan. Minkejja l-fatt li l-kumitat tagħkom irrakkomanda li jiġu studjati l-effetti fuq l-ilma tal-pjan u il-Ministeru irrefera u koll għall-ispejjes involuti f'dan l-istudju juri li l-autoritajiet Grigi irrifjutaw li jieħdu azzjoni għabbażi ta' rekomendazzjonijiet tal-Parlament. Sfortunatament l-autoritajiet Grigi u koll autorizzaw li jintrema materjal perikolus u materjal li kun tos li kun li kun tossiku li kun ġej mill-isptar ukoll jispiċċa fl-inċineraturi u dan huwa ksur ovvju tal-leġislazzjoni. Li juri illi mhuwiex possibbli li wieħed jinkludi dan it-tip ta' skart ma' din is-sistema ta' skart imħallat. Il-mizla ta' fili parissa, qed ikolla eh, skart imħallat anke minn Attika u anke minn reġjuni oħrajn bħal pal Peloponezja u reġjuni oħra fil-Greċja. Dan ifisser illi aħna se jkollna sitwazzjoni għar, situazzjoni ambjentali għar l awtoritajiet ukoll autorizzaw żewġ żewġ faċilitajiet tal-inċeneraturi ġodda li ser ikunu qed jipproċessaw l-iskart li ġej mill-Attika, mill-reġun ta' Attika. U huma qegħdin jippjanaw li jkun hemm estensjoni ta' din il-miżbla. L-iskart imħallat ser jintrema fil-miżbla ta' Fili, anke minn Tripoli, fil-2015. Il-reġjun, dan il-pjan reġjonali suppost resta l-Kostituzzjoni Pubblika, ma dan ma seħx. U il-residenti ta' dawn il reġjuni affettwati ma kemm l-ebda opportunità li kontribuċu f'dan id-dibattitu. Bimus, hija plana dik. U minn flok, il-gvern iddeċida <clears throat> jorganizza konferenzi internazzjonali jew anki jitlob lil municipalitajiet jirsolvu l-problema. U għal daqstantina l ġejt fil-Komitat tal-Petizzjonijiet, intkom taħsbu illi aħna għanna ninforzaw id-direttiva tal-Unjoni Ewropea, id-direttivi tal-Unjoni Ewropea fuq il-ġestjoni eh, tal-iskart u mod speċifiku l-artikolu 4 tal-direttiva 2008 eh, ta' 2004 98 u mannix nieħdu azzjoni immedjata biex eh, nirkupraw il-ħsara li saret l-ambjent għax dana eh, eh, dini għaj wahda me rakomandazzjoniet li aħna irċevejna mill-Kumitat tal-Peti. U mux bizzejiet li wieħed jitlob l-istudi. U għandi anki żewġ mistoqsijiet President. Aħna għanna ħafna dbatija umana, din hija l-ewwel darba li qed u aħna qed niġġieldu għal dritt ta' ħajja għandkom ma tistgħux timmaġinawx qed jiġri hemmhekk. U għad diffiċli għalija niddeskrivi f'ħames minuti eh, dak li ġara fl-ambjent f'55 sena. Ħalluni nispiċċa u għandi mistoqsija oħra għall kummissjoni Ewropea Kif jista' jkun li jkun hemm kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea eh, eh, birrata ta' 75% u ma kien hemm laqqas ispezzjoni waħda ambientali fil-Mizbla. Huwa possibbli li l-Kummissjoni tiffinanzja proġetti li ħolqot eh, distruzzjoni u dbatija ta' residenti ta' zona u fl-istess ħin dawk in-nies li rebħu il-kontratti għamlu profitti kbar dan huwa ġestjoni tajba tal-fondi Ewropej u fl-aħħar għaliex il-municipalità għada qed tirċevi finanzjamenti għal dawn il-proġetti minkejja l-fatt li studi li mhumiex il huma ma jeżistux studi. dawk il-fondi mux suppost ikunu għal ċittadin, għal interessi ta' ċittadin u miflok edin nejnu l-politiċi lokali illi jirbħu bat il-voti ta' ċittadini. Ninforma li aħna għanna intenzjoni n-koordinaw eh, l-azzjoni tagħna ma' municipalitajiet oħra, grammatiko u pajizi oħra biex niproteġu l-saħħa tal-popolazzjoni u tal-ambjent, tal-popolazzjonijiet u tal-ambjent kolli waqfek, jidispieċini għanna ħafna punti oħrajn fuq il-lista u għanna kollegi oħrajn li qed jistennew biex jitkellmu biex jitu sef din id-diskussjoni. Aħna nafu x'inhu l-problema. Kien hemm nies li ġew m'hemmx għalfejn tispjegana is-siti e, e, e, orribli li ġarajna nistgħu nagħlqu din id-diskussjoni issa u nistgħu forsi ngħaddu għal xi tip ta' soluzzjoni ta' situazzjoni. Nofs minuta. Jiena aħna qegħdin barra mill mill-ordni tagħna għax aħna qed nitkellmu fuq kwistjonijiet li huma barra mill-kompetenzi tal-peti. Ma kien hemm lebda evalwazzjoni ta' impatt fuq fili, din hija problema. Fi grammatiko situazzjoni mhix l-istess. E, Il-proġett għandu jiġi sospiż għax il-gvern qed jieħu studi, però dawn l-istudji għadhom ma ġewx finalizzati u għanna rappresentanti me reġun tal-Attika e, u smajna dawn argumenti li huma pjuttost vagi illi e għandhom intenzjoni jibidlu l-filosofija, għandhom intenzjoni ibidlu e, kif qed jattisir ġestjoni ta' dan il-skarti, però għadhom mamlomx studi, intom stess mortu u rajtu x'inhi huma situazzjoni. Hemmhekk hemm Eh, eh, diċ mara zaħira u memx postiħor fejn il-tajn jista' jmur. U naturalment bil-forsi li timur il-bahar dak il-tajn. Għal daqstant il-kwestjoni għanna nibatu għal il-komitat tal-ambjent u l-petizjoni għal tibqa miftuħa għax barra mill-aspetti ambientali għanna u koll abusta seta <clears throat> u jista' jkollna u koll skandlu ekon ekonomiku ta' appropriazzjoni ta' fondi Ewropej. U dan huwa punt importanti. Dan huwa kas simboliku ta' flagship, mhux għal Greċja biss imma l-Ewropa kollha kemm hija tistgħu taraw hawnhekk rifless tal-problemi kollha tal-amministrazzjoni Ewropea. Iva, komment qasir ħafna. Jiena fil-situazzjoni ta' fili, il-situazzjoni tider li l-autoritajiet ġodda reġjonali se u il-mizbla mill-aktar kmini possibli. Ma nafux eżattament meta imma kmini ħafna. Xtejġri wara, eh, eh, il-mizbla ma testax tibqa hekk, irid ikun hemm proċess ta' riabilitazzjoni u f'dan il-kuntest hemm bżonn isiru l-verifiki kollha emson joħorġu ċertifikati fil-Kummissjoni u il-sit għandu jiġi riabilitat kompletament. U biex nirrispondi anke għal xi waħda mill-mistoqsijiet li saru waqt il-preżentazzjoni li saret qabel aħna naqblu illi s-sitwazzjoni fuq l-iskart eh, eh, eh, perikolus mhux aċċettabbli u għalhekk il-Komissjoni f'tis-sena raġat fetħet il-kas qoddim il-qorti u qed titlop sanzjoniet. Barra minn hekk aħna maħniex qed nużaw biex il-bastun kontra l-Greċja. Qed natu anki assistenza teknika, esperjenza u risorsi finanzjarji u nixtieq anki nesprimi stedina <clears throat> miftuħa aħna għadniħda anki fir reġuni flattika attika jekk jidkom għandkom bżon ta' għajnuna teknika, xjentifika, aħna lesti, disponibli bi proposti konkreti jekk kun hemm bżonn. <clears throat> Grazzi. <clears throat> Okay, so what we could do on this is to to uh, now brief Mela x'nistgħu nagħmlu? Issa nistgħu nagħtu il-mikrofonu l-rappresentant tal-autoritajiet fi reġun ta' Attika, il-Sinjora Afroditi Bizo, malajr. 50 klim. Jena nirrapprezenta assoċjazzjoni interkollettiva ta' Attika. L-entità tagħna ħadet sensila ta' azzjonijiet minn 2014 meta jina eh, ħatin responsabilità. Għana l-istess opinjoni bħal komitat ta' bħal komitat ta'kom. Il-mizblaf ta' fili ila topera eċirin ta' snin minnajr ma tirrispetta il-leġizlazzjoni ambientali. U dana ħolqot ħafna problemi, u jilom għaddej il-problemi. Pero aħna lesti nirsolvuhom kollha dawn il-problemi u in intemmu din il konfuzjoni illi ġi deskritt fil-komitat peti eh, kaos ta' kriminali ta' krimini ta' reati u, dbatija umana. Fili ila eċirin ta' snin l-uniku post li fih eh, jintrema il-skart solidu urban U issa qed nieħdu azzjonijiet biex innaqsu l-kwantità ta' dan l-iskart solidu urban, għanna separazzjoni fis-sors u qed nitol, qed no, nipreparaw pjan ġdid ta' skart ta' ġestjoni tal-iskart reġjonali bazi ta' mentalità ġdida, għanijiet ċari u f'dan il-pjan se jkun fih ukoll miżbla ġdida u ma u se jiddeċidu fejn u x'tipi differenti ta' servizzi ta' ġestjoni. U biex namlu dan, għanna bżon anki nikkonsultaw l-autoritajiet lokali u anki ċittadini. F'deċiżjoni reċenti, aħna approvajna sistema ġdid għal pjanijiet ta' ġestjoni eh, tal-iskart urbani u reġjonali b'separazzjoni fis-sors u anki assistenza finanzjarja iktar minn 40.000 euro għal kull municipalità u iktar minn 11.000 għal tipi differenti ta' proġett. Id-deċidejn anki nibdew kooperazzjoni ma' l-Università ta' Atene, il-Fakultà tal-Medicina u il-ċentru eleniku għal prevenzjoni tal-mart u provajna u kol fond ta' 30.000 euro għal dan l-istudju u anki evalwazzjoni tal-impatt fuq is-saħħa tal-impjegati. Eh, Il-President bil-Grik qed tgħidilha eh, eh, tista' tagħlaq u l-kelliema tajt li għandha bżonn ta' żewġ minuti. Nista' ngħidilkom illi aħna għadna kif installajna detettur ta' sustanza radioattiva fil-bidu fil tal-mizbla, fil-tħul tal-mizbla. U anki niprevedu il-kreazzjoni ta', ta servizz ta' riċiklu u ta' komposta u irritu anki nipromovu eh, ġestjoni tajba f'kooperazzjoni eh, mal-Kommissjoni mal Ewropea. Uh, Edin l-ura l-interpreti eh, accettaw illi għadmu għal 10 minuti oħra skont l-informazzjoni li għanna u dan jfisser li nistaw eridu assolutament nikkonkludu f'daw ġewx punti. Mela il-missjoni fact-finding li saret fil settembru tal-2013 u rakkomandazzjonijiet ma ġewx ikkonsidrati. U waħda minnhom kienet anki l-istħarriċ tossikoloġiku u epidemioloġiku li ma ġewx ikkonsidrati. Hemm bżonn il-Kummissjoni li qalet li dinja ħaġa aċċettabbli, hemm bżonn il l-Kummissjoni terġa' tiġi lura fil-Kumitat b'informazzjoni ulterjuri bil-miktub, speċjalment fuq il-ġestjoni tal-skarti ġenerali u anki possibilment Eh, anki eh, b'referenza għal rapporti li għamilna fl-2013 wara il-missjoni Fact Finding. F'kull każ, dinar eh, din irridu nħallhom miftuħa dan huwa żgur u issa nixtieq nagħti il-mikrofonu lil kollegi is-Sur Marjas, is-Sinjur Sakor Alfa u Kefa Johannes. One minute. Minuta. il-problema tal-manager tal-iskart fil-Greċja hija problema kbira ħafna. E, fil-passat l-affarijiet ma sarux sow, hemm ukoll ħafna interessi privati. Fil-passat u anki issa kulħadd jipprova jara x'inhi tkun l-aħjar soluzzjoni kif jaqbel lilhom, għalhekk dak li rridu nagħmlu aħna huwa li dejjem eh, naraw li l-ambjent jirbaħ, li s-saħħa pubblika, li naraw hemm bżonn pjan reġjonali ġdid biex naraw li liġi tiġi rispettata, ma jrid ikun pjan ovvjament li jiddependi eh, naraw kif jolqot iċ-ċittadini ta' dawk in-nies bil-parteċipazzjoni tagħhom irid isir u Sinjura President, il-rekomendazzjoni tal-Kumitat tagħna ma ġewx eh, meqjusa. Li qed tipproponi li fl-2016 li ikun hemm fact-finding mission fuq il-post biex tiċċekkja x'sar sena wara il-rekomendazzjoni tagħna laqas biss ġew meqjusa u l-autoritajiet reġjonali l-ġodda li għamlu għed ġodda naraw fiex waslu, naraw x x'kelmithom. Namlu dan it-tip ta' follow-up. U jena qed nipproponi li jkun hemm fact-finding mission ġdida oħra l-2016. Jena ma nistax ngħidlek li għandek limitu imma l-darba li qed titkellem int kollegi oħra kellhom ħafna iktar ħin fil-fatt il-membri ta' dan il-kumitat meta għamlu il-missjoni dik iż-żmien kienet ħaġa importanti u dan jidher minn l-informazzjoni li toħroġaw. Imma dak iż-żmien tibdil seħħ il-pjan il-ġdid tal-waste management għabbażi ta' direttiva ta' eh, l-2008 għada ma finalizzata. Se jkun hemm tenders għal mizblit ġodda fattika u l-fond ta' koezjoni bħalissa stess qed jitlob lill l-autoritajiet tal-Greċja biex jiritornaw il-fondi peress li sabu li kienem ksur tal-liġi ambientali u deċiżjoni tittieħed mill-qorti tal-ġustizja ittieħdet mill-qorti tal-ġustizja. Fil-fatt il-permess li kien ingħata ma kienieċ qiset eh, il-liġijiet ambientali dak iż-żmien. Il-fatt li hemm xmajjar hemmhekk u li jrid ikun hemm tħaffir u anki li jittieħdu il-kampjuni hemm ukoll l-istudji li studji oħra xjentifiċi li jridu jsiru fir-reġjun tal-Fili. Minħabba dan il-Kummissjoni bdiet proċedura ta' ksur il-Municipalità ta' Vermjoni qed insemmi kollox biex ma terġax ma jkunx hemm għalfejn terġa' t-tini il-kelma iktar tard. L-istudji dwar l-impatt fuq l-ilma tal-art lanqas għadhom ma trestow. Għalhekk il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa għax il-Kummissjoni għandha tingħata it-tarif dwar kif għaddejja l-Waste Management Plan tal-Greċja. U naħseb li l-Kumitat tal-Peti ma trix jillimita l għal rikomandazzjonijiet hemm bżonn nagħmlu l-follow-up, hemm bżonn naraw jekk rekomandazzjonijiet għana u miex qegħdin jitqisu bis-serjetà. Ma ninsowx li dan wara kollox għas-saħħa ta' ċittadini aħna lejna jirrikorru rridu noqogħdu attenti li hemm ukoll ċertu li l-gvern se jasal għal kull fini anki eh, ta' natura politika biex ma jsegwix li rekomandazzjoniet Grazzi ħafna tal-li inti tajt ċans nitkellem. Is-sur kif għal Jonanis? Grazzi, Signora President. huwa fatt li l-maniġjar tal iskat fil-Greċja huwa problema kbira fil-Greċja, f'reġjuni bħal Fili, Korfu, Mekalopoli, nafu b'dan. Imma għaliex qegħdin hawn illum? Għax il-Greċja ma waslitx biex isib kaptu waħedha. Għax ma kienx hemm il-rieda politika biex il-problema tissolva u kol għax kienem ħafna ċittadini li irreżistow li kunem il-mizbla fil-reġjun tagħhom dejjem jippruvaw li jaraw li l-mizbla tmur għand il-ġar tagħhom. U bdow il-kampanji, anki każijiet fil-Qorti Suprema, ġili żmien ta' xar snin ikun qed jgħaddi u dan iġib ċirkju vizzjuż u l-ICGA rajna li qed tagħti il mult il greċja Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li din il-problema iridu hija Greċja stess li tissib il-kaptu tagħhom jiena li l-deputati ngħidilhom li naqbel li il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa imma d-dialogu għandu jkompli fil-Greċja ma jistax ikun li kull darba li bidel il-ministru li kun għam elezzjonijiet li il-responsabilità tal diminant persuna l-oħra kullħat jiprofa jeħles minna u jitfaħħa taħt it-trap. Aħna naraw x'sar pajjiżi oħra wara kollox dawn l-affarijiet ġraw band oħra. Iva, tgħid il-President, għandek raġun hemm bżonn li din il-problema nsibula l-kaptu b'mod sostenibbli. Issa, jina għan proponi li rekomandazzjonijiet mill-2013 eh, l-Fact Finding Mission l-studji xjentifiċi ma sarux, il-Kommissjoni u kol trittina iktar informazzjoni bil-miktub, specialment fuq li manager tal-iskart u il mizblit Kif jitħlu fil-sistema tal-manager tal-iskart U jaħħaġa l-koll interessanti li l-ICJ et tat il-multi u li dan jisu mux qed tituħ interess importanza tiegħu anki biex jaraw x'se jagħmlu għal futur differenti. Il-firi, grammatiku, dawn il-każijiet, il-petizzjonijiet miftuħin u immex kif għadni kemm spjegajt. Tajjeb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 διαπιστώσατε την ορθότητα όσων σας αναφέρομαι given the fact that uh, the court is to hear the case in a few days, but also given the fact that your colleagues visited the place and verified the veracity of what we mentioned. Παρακαλούμε θερμά όπως επεξεργαστείτε περαιτέρω τα πρόσθετα στοιχεία με την ίδια συνέπεια που έχετε πράξει ως σήμερα. We warmly ask you to further process the additional data we're giving you with the same consequence as you have done until today.